Mela, jiena il-President tal-Komitat ta' Agrikoltura u għandi l-onur illi immexxi din il-laqa. Ma tantx ċans, ġifiri ħan nippruvaw immexxu il-laqa bl-iktar mod dinamika u nipprova nagħti lilkom iċ-ċans li titkellmu mistidna mistiedna wa ta' u ta' pjaċira lija illi nil-għakom f'din il-laqa mal- parlamenti nazzjonali. Din hija laqa bejn il-parlamentari eh, eh, illi jaħdmu fil-qasam ta' l-agrikoltura u l-ikel għalhekk għal darboħra għakom il-koll. U niskuża ruħi kwallunkwe kwalunkwe inkonvenjent li eh, seta' kien hemm nittama li ma kienx hemm wisq però. dak li m'hemmx bżonn jingħad ħanaqbżu. Però jekk isu l-agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel, jekk naraw dak li kien qiegħed jiġri fl-Ewropa dal-aħħar għandna komunikazzjoni tal-Kummissjoni mid-29 ta' Novembru u f'Mejju qegħdin nistennew il-preżentazzjoni tal-MFF ħajkollna preżentazzjoni tal-proposti leġislattivi u Imbagħad il-kalendarju niddiskutu aktar qudiem li nilqa eh, il-kummissarju tagħna u ngħid tagħna għaliex jaħdem fil-qasam li jinteressana lkoll. Aziz Kummissarju Hogan u għata' pjaċir kbira lina li qiegħed hawnhekk. U għanna rappresentanti u rappresentanti mill-Konsil bħalissa kif taf il-Presidenza tal-Bulgarija, tal-Konsilija Bulgara u għanna sur plan kamana mill-Ministeru tal-Izvilupp Sostenibli. U għana tassew kontenti li għadin maħna għalli il-presidenza li misħas tkun presidenza Austrijaka u għanna mistednin rappresentanti u membri oħra tal-panel mbagħad is Dalling, President tal-Kumitat fuq l-Agrikoltura u l-Ikel mill-Irlanda, Mr. Dorfman, li ħaj prezenta rapport tiegħu is-Sinjura Aguilera, ħat prezenta rapport tagħha ukoll. Probabilment ħajkun direttur ġenerali Suljev Pleva li jipparteċipa fit-tieni panel u mbagħad u il-panel stana ħajkunu mexxija minn ġurnalisti magħrufa illi kapaċi jagħmlu biċċa xogħol aħjar minni. Issa, dwar il-formalitajiet għandkom żewġ folji d-dimkom tal-panels differenti jekk tixtiequ titkellmu imlew daw il-formali il ħaddima tagħna ħajġbru dawn il-formali. U s-sekretarjat mbagħad jipprova b'xi mod imexxi id-diskussjoni. Issa, biex nagħti il-kelma lill-rappreżentanti kollha tal- eh, pajizi fil-Kumitat tal-Agrikoltura nfakkarkom il-ħin illum prezzjuż u issa ngħaddu mill-ewwel għal l-ewwel preżentazzjoni tagħna. L-ewwel ħajkun stqarrija mill-Kummissarju Hogan u l-President ta' Bulgara U naddu għalfra biex nibdew din l-udjenza sal-lum. Eja nisimaw għalura xandu xieqsam għana il-Kummissarju Hogan fidejk. Grazzi ħafna sur President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, membri tal-Parlamenti Nazzjonali, tismistidna sinjuri. l għatni nirringrazzja il- Sur Sikowski, il-President tal-Kumitat tal-Agrikoltura li tagħna l-opportunità li n-parteċipa f'din il-laqgħa ħagġa tajba ħafna illi naħdmu u nitkellmu parlamenti nazzjonali ħaġa li l-Kummissjoni dejjem prioritizzat u għastmat illi l-membri dan il-kulleġġ għamlu iżjed minn 470 zjara l-Parlamenti Nazzjonali f-28 stat membri tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt jiena zitt iktar jiena Zort iktar minn 20 Parlament Nazzjonali fl-Unjoni Ewropea ħankun fi Parlament Irlandiż dil-ġimgħa stess. Il-ġimgħa li għaddiet ipparteċipajt fid-dibattitu tal Parlament Ewropej fuq il-kwistjoni ta' parteċipazzjoni tal Parlamenti Nazzjonali fil-proċess politiku Ewropew biex nqisu wkoll titjib potenzjali għal dawn il-mekkaniżmi. Matul il-kontribuzzijaj rajt li l nazjonali Nazzjonali kollom u għandhom rwol essenzjali fli eh, jaqdu l-Unjoni ma' ċittadini billi jagħmlu skrutinju tal-attività tal gvern propju tagħhom fuq livell Ewropew billi wkoll jiddiskutu mal istituzzjonijiet Ewropew għalhekk il-laqan tal-parlamentari tal-lum toffri opportunità ideali biex il-membri tal-Parlament Nazzjonali naqdu ma' kollegi fil-Parlament Ewropew biex jipprovdu kontribut ewlieni għal preparament ta' Kummissjoni Ewropea għal proposti leġislattivi għal futur tal-ikel u l-bidja fil-wara l-2020 sa tafu l-komunikazzjoni tal-futur tal-pak ta' kommissjoni u minn dak iż-żmien l kommissjoni il-komunikazzjoni ġid diskussa ħafna minn eh, il-Parlament, minn il-Konsil tal-Ministri tal-Agrikoltura u taħt il-Presidenza Bulgara u koll nirrikonoċċi x-xogħol tajjeb il-sar mir-rapporter mill-Parlament Eh, Sur Dorfman u rapport Shadows tiegħu li kienu involuti fli uħarġu opinjoni għal Komitat ta' Parlament tal-Agrikoltura Zvilupp Rurali li ħajkun votazzjoni fuq il-ġimgħa d-dieħla. Ix-xarajn li ġejjin ħajkun importanti ferm għal-futur ta' l-agrikoltura produzzjoni tal-Ikat Unjoni Ewropea. L-ġimgħa d-dieħla Kummissjoni Ewropea tippreżenta proposta tagħha l-budget tal-2020 u 27 inkluż il-budget tal-pak, ġifiri għamnek ħadd mandu jimmaġina illi fi żmien ta' Brexit u meta ħajkollok dejjem pressjoni fuq il-budget din żgur ħatkun bitxa xogħol diffiċli. Fl-aħħar mill-aħħar huma il-mexja tal-Istat Membri jridu jiddeċidu jekk humiex lesti illi zidu kontribuzzjoni finanzjarja għal budget Ewropew jekk iva b'kemm hija din id-deċiżjoni li fl-aħħar mill-aħħar ħad iddetermina l-eżitu tal-proċess budgetarju li ħajsir matul is-sena li ġejja. Bħala membri tal-Kumitati Parlamentari Nazzjonali tagħkom m'għandix dubju li intom tal-istess opinjoni. ċoħe li tridu li l-politika tkun soda li kolla finanzi bizzejiet u li tkun tista' tappoġġa it-tul tal-bdiewa fil-waqt li s-saħħaħ ehm, it-tessut tal-żoni rurali u li tagħti kontribut ikbar għall-ambjent u l-klima jiena bħala xi ħadd li nirrappreżenta żona rurali għal iktar minn 27 sena fil-Parlament Irlandiż inkonvinti li l-pak għaddit mit tasta żmien kellha politiki ehm, ta' suċċess kbir u għada tagħti valur miżjud liċ-ċittadini tagħna għalhekk hemm messaġġ tiegħi lilkom bħala parlamentari li qed jitolbu li jkollna pakki finanzjata tajba hija li marru lura f'pajjiżkom u tkellmu ma' gvernijiet tagħkom li fl-aħħar mill-aħħar fidejhom din id-deċiżjoni. U għal dawk li ara rari ara dis-sinjura ċapli meta tgħid xi ħaġa vera llum. Fula f'qara. Mela aħna għanna nibqaw nasu l-appoċ tana li għal tħul eh, tal-bdiwa tana eh, ħaġa li hija bnizla wkoll fit-trattati, trattati tir tagħhom għadu relevanti l-lum daqs kemm kien il-biraħ u ħajkunu riflessi fil-proposti leġislattivi tal-Kummissjoni. Infakkarkom dak il nsqal fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni biex infakkarkom illi aħna edna illi l-appoċċa dħul għadu fundamentali, aħna edna illi l-pagamenti diretti jimlew parzjalment il-vojt bejn dħul ta' agrikolu u dħul f'setturi ekonomiċi oħra u ma jagħtu salvagwardja importanti ta' dħul jaċċertifikaw li kun hemm attività agrikola fil-partijiet kollha tal-Unjoni Ewropea anke fil-partijiet li għandhom eh, limitazzjonijiet naturali u meta mqabla mal Benefiċi assoċjati ekonomiċi ambientali u soċjali inkluż il-fornitura tal-beni pubbliċi u għalhekk il-pagamenti diretti jibqgħu parti essenzjali tal-pak f'konformità mal-obbligi ta' trattati tal-Unjoni Ewropea li nagħtu garanzija ta' livell ġust ta' pagamenti diretti lil bdiewa u mhux biss għal-bdiewa tal-benefiċi tal-bdiewa nfushom imma tas soċjetà kollha kemm mhux biss il- bdiewa jipproduċu l-ikel tagħna imma jieħdu ħsieb ukoll il-kampanja u qegħdin fuq qudiemnet fil-protezzjoni tal-ambjent rurali u jiġġieldu eh, kontra tibdil fil-klima. U għalhekk biex niddefendu din l-approċċ biex nipproteġu id-dħul l-bdiewa jiena napprezza l-appoġġina tajt mill-MPs u mill-Komagrib mod partikolari mill-Parlamentar Nazzjonali, eccetera. President u naf illi ħafna minnkom u kol tassew mħazbin, ġenwinament mħazbin fuq għadri kwestjoni, minħabba li din hija sfida vegetarja kbira jiena nistenna li fil-ġimgħat u xhur li ġejjin intom tibqgħu tatuna l-appoġġ tagħkom wara l publikazzjoni tal-proposti tal-MFF, il-proposti settorjali mbagħad jiġu publikati fl-aħħar ta' Mejju bidu ta' Ġunju dawn jiġu preżentati mbagħad lill-kolleġislaturi. Ix-xogħol għadu għaddej fuq il-preparamenti tal proposti leġislattivi li ħaġa jdu ngħidu li aħna ġejna gwidati minn dak li pubblikajna fil-komunikazzjoni ta' Novembru għalhekk importanti li jkollna xi ħaġa li hija aċċettabbli, fattibbli, kredibbli jekk irridu tassew nilħu t-tir tagħna simplifikazzjoni modernizzazzjoni. Inħoss li kien hemm apprezzament u appoġġ dejjem ikber għal dan l-approċċ għaliex issa qed tifmuna aħjar u stajna nispjegaw u nelaboraw fuq dak li kien fil-komunikazzjoni. Għax ovvjament inti hemm f'komunikazzjoni tkun limitat bla mont ta' kliem li tista' tuża n-numru ta' paġni li ħadd tippubblika. Aħna nifukaw dejjem iżjed fuq is-sussidjarjetà li fil-Istati Membri Reġjuni u li jridu jieħdu iktar responsabbilta jkunu akkontabbli deċiżjoni tagħhom. Dana huwa approċċ konsistenti mat-tigi ġenerali tal-Kummissjoni fis-sussidjarjetà biex iċ-ċittadini jkunu dejjem eh, deċiżjoni dejjem jittieħdu iktar viċin taċ-ċittadini. Ovvjament aħna nifmu l-Unjoni Ewropea għandha rwol biex taċċerta lil politika agrikola tkun waħda kamuni Aħna Però għedin natu iżje flessibilta għall-implementazzjoni fuq livell ta' stat membru. Ma nistax nipresendu politika illi 28 stat membru jimplementaw bl-istess mod il-Grigi fin-naħa tisfel, ibdew għazvedizi fin-naħa ta' fuq ma jistax ikun ħajkollha metodi differenti, idea differenti ta' kif jistgħu t tiri komuni. Il-miżuri jridu jkunu inkludi fil-pjani strateġiċi tal-Pak Nazzjonali illi ħajġu infasla mill-Istati Membri. Kull wieħed waħda minnkom fil-Parlamenti Nazzjonali tagħkom ħajkollhom rwol x'jaqdu u jiġu konsultati wkoll mill-Ministeru tal-Agrikoltura u l-Gvern mill-Istati Membri tagħkom qabel ma tikkonkludu il-proposta li mbagħad tintbagħat għall approvazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea. Imbagħad ħanaraw jekk u mhix fattibbli dawn il-miżuri skont miri u indikaturi u naċċertaw li politika l tkun tassew waħda komuni issa fuq il-proċess ta' approvazzjoni tal-pjani strateġiċi tal-PAK għax naf li dan jistejħad sibkom ftit. Bħala rappreżentanti pubbliċi intom tafu illi trid tassiguraw il-pagamenti diretti mod speċjali ma jkunu blebda mod imwafqa' milli jaslu għand il- bidwi minħabba li b'ximot ikun hemm xi domin fl-approvazzjoni għalek idu naċċertaw billi billi jkun hemm approvazzjoni parzjali eh, dan ikun possibbli għal pilasti differenti. Għan nippermettu li jkun hemm din approvazzjoni parzjali ta' perisa għall istati membri biex bekk il-flus jgħaddu għand il-bidwi mod mhux interrat, għant jekk il-Kummissjoni tkun t-diskuti tiddiskuti mal-Stat membru fuq aspetti oħra tal-pjan. Għalek kollegi, nemmen li l-koll nkunu nistaw għawnek nkunu gburin mirwol il-talpak daw l 50 sena mux biss biex tassigura s-sigurtà sal ikkel fil-kontinent Ewropew imma l-iżvilupp aċċettazzjoni ta' proġett Ewropew politika li hija viċin tan-nies u illi taħdem għan-nies, is-suċċess tagħha tista' tiġi tkun attribwita ħafna fatturi fost l-abilità tagħha li tadatta ruħa l-isfidi tal-ġurnata imma jiddependi wkoll is-suċċess fuq suq intern li jaħdem tajjeb għall agrikoltura Fir-rapport jew Sur Dorfman għala ma eloquenti l-ħaġa għall-integrità tas-suq uniku u politika tas-sew komuni għandha tkun il-priorità assoluta. U dan il-punt qed nagħmlu biex nisħaq illi minkejja l-approċċ il-ġdid għal mod kif ħanwasslu l-politika, in-natura komuni fundamentali tal-politika komuni agrikola ħajinżamm ħatibqa' politika li tindirizza serja limitata ta' tiri imkejla mir-referenza ta' serje it-twal ta' indikaturi komuni soġġetti għal sistema ta' approvazzjoni komuni taħt il-kontroll ta' Kummissjoni u bekk inħarsu l-integrità tas-suq intern u naċċertaw li jkun hemm level playing field għal politika tagħna. President, naf li tkellimt fit-tul, ħanaġġel. Ilhom wisq il-bdiewa meqjusa bħala problema ambientali iktar milli parti mis-soluzzjoni Issa nirriflettu il-kondizjoni differenti li l-bdiewa jaħdmu madwar l-Ewropa kollha, aħna konkludejna illi approċċ ta' one size fits all għad ħaddir ma wassalx għal benefiċċji antiċipati. Allura il-modell il-ġdid ħajkun fejn l-istati membri ħajkollhom irrasqulna huma jippreżentawna modi kif huma fl-istat membru tagħhom jistgħu jilħqu t-tiri u dan iwassal il-benefiċċju ta' inqas burokrazija, targeting aqwa fuq livell lokali, u miri li jintlaħqu ma tiktar effettiv u effiċenti messa integrazzjoni ta' strumenti eżistenti u operazzjonijiet li jkunu iktar effokati, iktar ambizjużi u iktar flessibbli. Meta nitkellmu maż-żgħażagħ tafu tisimaw l-interess li għandhom ħafna minnhom li jidħlu fil- għasam eh, tal-bidja jew għal-inqas qed jikkonsidraw għal ħaġa ma tafu kol kemm huma frustrati meta jaraw l-ostakli kollha li jiffaċċjaw għacċessa għall-art, għacċessa għall-kreditu, kummissjoni determinata li tagħmel ħafna iżjed f'termini ta' miżuri u strumenti biex jgħinu bdiewa żgħażagħ. Issa il-bdiewa huma s-sinsla ta' żoni rurali ma' komunitajiet rurali huma ħafna iktar minn hekk hemm ħafna nies li jgħixu fil-komunitajiet rurali li mhumiex neċessarjament bdiewa. Għalhekk l-inizjattiva Smart Village illi tridiet sena jew ftit iktar ilu hija proġett interessanti ħafna għaliex tipprova ssib soluzzjonijiet prattiċi għall-isfidi u tagħmel eh, ta' profittaru l-opportunitajiet fil- Eh, ta' xi membri parlamentari aħna ipparteċipajna fi proġett importanti fi Slovenja fejn bdejna naħdmu fuq proġett pilota biex niżviluppaw mudell għal ehm, dawna smart villages li jkunu ekosoċjali flimkien ma' komunitajiet rurali sabiex intejbu eh, s-situazzjoni tagħhom jiena nixtieq nirringrazzja l-Istur Bogovic Rizani tal-li allokaw 3.3 miljuni mill-fondi tal-Parlament Ewropew propju għal daw l-10 Smart Villages madwar l-Ewropa li ħajkunu parti minn dan il-proġett pilota għalhekk bħala parlamentari nazzjonali netlobkom biex ehm, tinvolvu ruħkom f'din l-inizjattiva ħalli ma taqgħux lura President biex nikkonkludi nixtieq intenni ta' tama tiegħi illi l-ambizzjoni konġunta tagħna li nappoġġaw il-bdiewa produtturi tal-ikel fil-waqt li koll nimassimizzaw il-kontribuzzjoni tal pax wassal biex nilħu eh, tili fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Il-pak hija politika għal kulħadd, kulħadd jixraqlu ehm, politika tal-bidja u tal-ikel illi tirrifletti it-tamiet u l-aspettativi tagħhom waħna nittamaw li nkunu nistgħu naħdmu magħkom fix-xogħol li ġejjin sabiex naċċertaw li din xina nagħmlu dan għall-benefiċċju ta' kulħadd. Grazzi. Grazzi, komissarju. Issa naddi il-kelma lill ministru Burġanov 10 minuti. Grazzi ħafna, President, tal-li li kelma. Eh, President koordinaturi ta' gruppi differenti, membri parlamentari, membri tal parlamenti nazzjonali, kummissarji, sinjuri. Jien, ħanżon fil-qosor ħafna. Mux ħan iskellem għal 10 minuti għalix fil f'ħafna dettal diġa għal ġara sissa u da kollu illi għalu tiġaġi diskuss anki fil-laqa tal-Ministri dis-sena. Dak li għamilna fil-Presidenza Bulgara aħna u għada li ġej fjena l-offra kena diskussjonijiet dedikati għal-komunikazzja ta' komissjoni fuq il-futur tal-li kellu il-bidja tkellimna dwar sussidjarjetà, l-istruttura, pagamenti diretti, streamlining, il-konverġenza u aspett importanti oħra. Tkellimna dwar il-pagamenti ekoloġiċi per eżempju u dawk kienu laqat pubbliċi u kienu ġew segwiti minn udjenza wiesa ħafna. Il-pubbliku in ġenerali mhux bdiewa biss għax il-politika agrikola mhix biss kwistjoni tal-bdiewa. F'Marzu ġie finalizzat id-dibattitu aħna slitna l-konklużjonijiet u kollu xejn ma kien faċli li finalizzaw daw il-konklużjonijiet daw ġew approvati minn 23 stat membru. Ħames stati membri ma qablux fuq punt wieħed biss ta' dawn il-konklużjonijiet fuq il-punt ta' konverġenza tal livelli ta' ħlas. Daw il-konklużjonijiet huma disponibbli għal kulħadd. Tistgħu tarawhom m'għandix dubju li l-messaġġ indirizzat mill-Kunsil tal-Ministri ħajkun tajnuna kummissarju Hogan u DGAG li li għadin iħejju issa għal pakket leġislattiv fil-ġdid fuq il-pak il-ġdida. Aħna l-koll għadin nistennew dan il-pakket u f'ġunju fil laqata ta' tal-Ministri ħanibdew niddiskutuh dal-pakket nixtieq insemmi illi. l-abbozz tal-rapport li qed jiġi mħejjem il-Kumitat Agri huwa li ħafna l dak li l-Istati Membri u l-Ministri tagħhom iddiskutew fi konsilli. L-organizzazzjonijiet kbar tal-bdiewa l-tajna magħhom aħna u l-konklużjonijiet Kolla tagħna jieħdu konsiderazzjoni l-opinjonijiet tagħhom ukoll għalhekk aħna ottimistiċi għandna viżjoni ċara fl-Unjoni Ewropea dwar kif għandu jkun il-pakk il-ġdid. Għalhekk importanti ħafna li nkomplu naħdmu u l-kollegi tagħna mill-Presidenza tal-Awstrija ħajkomplu dak li imbeda diġà. ħajkomplu jaħdmu fuq simplifikazzjoni tal-pak Hemm ħafna affarijiet li huma ġenerali ħafna però li qatt jiġu speċifikati matul diskussjonijiet serji immens. Ovvjament bit-tama li kollox jiġi konkluż b'suċċess nintama li rnexxina li tagħmel il-Parlament Ewropew ukoll jagħmel parti tiegħu sabiex fl-aħħar ta' dan il-mandat il-Parlament Mbagħad l leġiżlazzjoni qabel ma tibda il-leġiżlazzjoni ġdidu ikollna wkoll iktar protezzjoni għabdiwa tagħna m'għandix dubju li fil-ħajkun qed jagħmel kollox sabiex il-budget tal-pak fl-MFF li jmiss ikun wieħed b'saħħtu u l-messaġġ tagħna, l-messaġġ komuni u li din hija politika li għandha tkun finanzjata tajjeb sabiex tiġi implementata tajjeb. Grazzi, eh, President, issa nittama li kumitat tijak jgħamil bieċa xogħol tajba, grazzi ħafna Ministru. Issa senati il-mikrofonu li sur Simon eh, nitolbok tiġi għawn fuq ħdejna. Enti ħatkun il-moderatur tal-ewwel panel. Sur Simon, na allora nitolbok eh, tkun il-president tal-ewwel panel. Għandek ħames minuti għall-ewwel panel. L-ewwel kellim huwa s-Sur Dorfman, ir-rapporteur. Umbat is-Segretarju Ġenerali tal-Ministeru Awstrijak għal sostenibilità turizmu is-Sur Plank. Grazzi ospiti ġentili. Ok, please. Mr. Simon, the floor is yours. Sur Simon, il mikrofonu fidek. Bonjour, maintenant que je suis installé. Grazie ħafna war nofsinhar tajb il kulħat malar malar nixtieq intikom il-kontest kif diġi diġà indirizzat minn lat politiku mill-President tal-Kunsill Agri kif ukoll il-Kummissarju. Eh, għandi xi punt xinżid u għalhekk it-tnejn ta' Mejju il-Kummissjoni Ewropea se tippreżenta l-abbozz tagħha ta' qafas finanzjarju. Fuq meta twila ta' żmien l-MFF illi se jikonsidra ovvjament il-nuqqas ta' 12 il-biljan ta' euro fil-budget ġenerali minħabba it-tluq tal-bibtana Britanniċi u hemm bżonn ukoll ikkonsidra prioritajiet ġodda is-sigurtà, l-immigrazzjoni u d-difiża u skont l-aħħar indiskrezzjonijiet li jaslu Brussel, il-Kummissjoni se proponi il-ġimgħa li ġejja Eh, diħla eh, nuqqas ta' 6% fil-budget eh, agrikolu kif ukoll tal-koesjoni. U f'dan id-dibattitu budgetarju il-Komissarju Hogan għaddu kemm smajtu għadu kemm iddikjara 27 ta' ta' april illi irid iħares il bdiwa iżgħar u din hija priorità Issa niġu għal komunikazzjoni ġenerali eh, fuq il-liker u tal-bidja tal-29 ta' novembru is-sussidjarità biex pala teorija nissimplifikaw. Ma kifat, fit-teorija biss, u s-simpliċità tfisser illi rwoli tal-parlamenti nazzjonali se dejjem tiżdied fl-importanza tagħha u dan huwa suġġett ta' parti tal-laqgħa tagħna u kol din il-komunikazzjoni se tipproponi struttura ġdida favur l-ambjent, iġifiri kondizjonalità ġdida obbligatorja li tassorbi il-greening attwali kif ukoll stadju livell ulterjuri volontarju għall-istati membri min irid jista' jagħmel iktar u din il-komunikazzjoni kienet aċċettata pjuttost tajjeb mill-Kunsill l-istess ukoll suppost ikun nhar il-ġimgħa mill-presidenti tal organizzazzjoniet professjonali u kooperattivi tal-Unjoni Ewropea illi suppost tajt illi hija bażi tajba għad-diskussjoni ma bżewġ kondizzjonijiet illi ma ġibx maħa frammentazzjoni tal-applikazzjoni tal-PAK u tieni punt illi tkun simplifikazzjoni reali għal bdiewa li miex ħaġa automatika. Niġi għattini punt, il konsil il għacċetta u kol pjuttost so din il-komunikazzjoni minn ħadd il-Kummissjoni, iġifieri mhux biss fil-prinċipju, imma il u ukoll il-Konsillu kol kien hemm ministri illi tħasbu fuq il-frammentazzjoni tal-applikazzjoni tal-PAK u minħabba xi distruzzjoni fil-konkurrenza u nista' nżid ngħid ukoll suġġett politiku it-tnaqqis ta' differenza fl-għajnuna eh, fost l-istat membri differenti li huwa suġġett li għandna bżonn irrikonoxxu ma tantx jiġi mill-Ministri tal-Agrikoltura imma tal-kapijiet ta' gvern u stat illi se jiffissaw l-envelopes nazzjonali baġitarji meta jasal il-moment. Ir-rapport mbagħad tas-Sur Dorfman illi hemm bżonn jiġi adottat dejjem fuq din il-komunikazzjoni ta' Novembru mill-Komitat Agri tal-Parlament Ewropew fil-laqa tas-16 u 17 ta' Mejju. Eh, Fid-29 ta' Mejju se jkun hemm eh, il-proċess leġislattiv settorjali għal qafas finanzjarju li ġej bil-PAK fil-fatt se jkun hemm erba' proposti l-ewwel net il-proposta l-iktar kbira fuq il-pjan ta' appoġġ il-BAK illi huwa terminu uffiċjali illi se jimplementa l-kull stat membru fissem il-sussidjarità. tini punt li nistaw naraw wara ċerti indiskrezzjonijiet is-servizzi agrikoli tal-Kummissjoni Ewropea għax sissa kienet l-istituzzjoni, d-dabattitu eh, tat-test, et jiprevedi eh, xaħġa għalb komissarju Hogan li kunem eh, level massimu skont il-razzet din jitkelmu fuq 60.000 euro imma hemm bżonn ukoll naraw il-pis tagħha mal-esportazzjoni u mbagħad ukoll il-ħlas il ħlas ta' ridistribuzzjoni għall-ewwel ettari illi wkoll se jsir obbligatorju. It-tieni regolament importanti orizzontali huwa il-preżentazzjoni tas Sur Hogan fl-aħħar ta' Mejju bidu ta' Ġunju ta' dan l-aħħar punt qabel manċedi il-kelma dak li għatu importanti u regolament omnibus illi eh, ġi maqbu fl-axħar mill-axħar mal-Parlament Ewropew u id-dritt għal kompetitività. U mbagħad proposta reċenti wkoll tal-Kummissjoni fuq il-prassi abbużivi fil-katina ta' l-iker u proposti wkoll minn issa sal-aħħar tas-sena fuq it-trasparenza fil-katina ta' l-iker. Ovvjament it-trasparenza wkoll kull imkien issa nixtieq Nad il-kelma l ewel net l Sur Dorfman illi huwa rapporter tal-Parlament Ewropew tal-Kumitat Agri iġifiri fuq il-komunikazzjoni il-futur tal-iker u il-bidja. Sur Dorfman nadilek il-kelma. Ja, herzlichen Dank, eh, geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus den nationalen Parlamenten. Grazie. Kollegi, un kollegi tal-Parlamenti Nazjonali, senjuri, kif diġa għadna, jina għandi il-ħidma minn parlament Ewropew li jina rapporter fuq il- e, fuq rapport ta' inizjattiva tal-Parlament Ewropew fuq il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni. Fiftit klim jien nixtieq il-punti prinċipali ta' din il ta' dan ir-rapport. X'inhija id-direzzjoni li tista' tieħu d-deċiżjoni politika tal-Parlament Ewropew. Kollox jibda kif għal Hogan bil-flus. Minar il-fondi mill-budget neċessari tal-Unjoni Ewropea ma, ma morrum kien u naturalment din il-politika ma tkunx fattibli mingħajr il-flus. Diġà għadna e, fil-budget għandna żewġ kwistjonijiet miftuħin. Il-Brexit u dik tal ħidmi il-ġodda. Jiena naħseb u dina issibuha fir-rapporter li qed nipprepara ma' Shadows, jiena se nitlob illi il-budget il il budget għall-agrikoltura jibqa tal-istess ċifra. Ma naħsibx illi il-bdiwa għandhom iħalsu l-kont tal-Brexit. Ekk inħarsu lejn il-proposta li qed nistennew minn Ettinger ġimgħa diħla, pratikament il-vojt li se Brexit ħatiġi ħajġi kopert mill-agrikoltura Komissarju Hogan, nappella lilek biex tamal pressjoni anki l-istati membri biex ikunem eh, negozjat tajjeb. Anki għaliex naħseb illi wara kollox eh, Brexit huwa periklu anke għall-agrikoltura jekk se jkun hemm distorsjonijiet fuq is-suq intern. Eh, l-agrikolturi, l-agrikoltura ħad tkun wieħed mis-setturi li huma meddin u ek naraw li mumma l-esportazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea lejn ir-Renju Unit minn ċerti stati membri il-ċanga, e, e l-imbit, il-ħalib, il-ħaxix, għonek nistan naraw fejn se jkun hemm distorsjonijiet. U perikulus li natu budget iktar limitat għall-agrikoltura minnaħa waħda fuq minnaħa tal-Unjoni Ewropea u anki li nesponu l-agrikoltura anki għal perikolu ta' distorsjoni wara li toħroġ ir-Renju Unit, wara li joħroġ ir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Dawn huma tlet punti tar-rapport tiegħi. Irridu naħsbu anki għal proposti eh, li se jastru minnant minant minant il-Kommissjoni. Il Waħda hija il-New Delivery Model. Umbat il alba tal-kap, umbat il tini pa, it parti l-organizzazzjoni tas-so komuni illi huwa marbut mal-CAP. Fil-ewwel parti naraw li hemm relazzjoni ġdida bej stida ġdida bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri. Hogan deġa għal pratikament dan huwa dak li se il l-Kummissjoni se jkollha politika aktar marbuta mal-parametri, mal-indikaturi u se jkun hemm kontrollu regolari, verifika regolari ta' dawn il-parametri li se jgwidaw il-pak pratikament din il-pozizjoni jena ma nikkonsiderajx negativa u ta' minnu wieħed jistudja ftit. Meta nqisu illi il-pak saret ħaġa komplikata u burokratizzata. U b'dan il-modell forsi nkunu nistgħu nisemplifikawha u nagħtu uh, lok għal manovra, manuvra uh, raġonevoli għall-Istati membri. Però Hemm kondizzjonijiet, hemm xi kondizzjonijiet li jiġu konsiderati. Eh, l-iktar waħda importanti hija li il-politika komuni għanda tibqa u dina għanda sens biss jekk ikun hemm su intern komuni. Jekk ikollna su intern komuni, allora jagħmel sens li konna politika tal-bidja komuni. meta ikunem intervenzjonijiet fis-suq. Allura irridu niprovaw ikonna azzjoni l-iktar komunitarja possibbli fil-futur se ikonna modelli tal ta' CAP illi se jipruvaw jeliminaw l-iktar miktar mod possibli jeliminaw id-distorsjonijiet kollha it-fixkil. Et nistudja koll idea li jkun hemm politika organizzata iktar minnaħa tal-istati membri eh, b'pjanijiet nazjonali, u eh, naħseb ukoll fuq il-kompetenza tar-reġuni. Hemm ħafna stati membri fejn hemm kompetenzi reġjonali ċari ħafna fil-politika komuni eh, tal-bidja, speċjalment fit pilastru, fit-tieni pilastru fil-pjanijiet ta' żvilupp rurali Però sissa jiena ma narax kif dawn il-kompetenzi reġjonali jistaw jistaw jidħlu u jaqblu ma' vizjoni statali. Kif minnaħa wahda il-kompetenzi reġjonali għall izvilup rurali jistaw jiġu garantiti u fl-istess ħin eh, jistaw jiġu garantiti u kol fl-istess ħin l istrategiji nazjonali għall-agrikoltura il-komissarju għal illi jista' jkun hemm eh, approvazzjoni bit ftiftit ta' dan il-pjanijiet. Però jista' jkun illi din il-kompetenza tar-reġuni mhix se tkun faċli u u ma jkunx faċli laqas għal eh, Unjoni Ewropea jekk inneħħu dawn il-kompetenzi l-Unjoni Ewropea minnaħa l-oħra l-Istati membri huma protetti wkoll mill-Kostituzzjoni. Mena, dan huwa dak li kellix ngħid fuq l-ewwel u t-tieni pilastru. Pratikament irridu nistaqsu x'inhuwa il-għan tal-politika agrikola komuni. X'inhuwa l-iktar għan prinċipali fl-opinjoni tiegħi huwa l-mudell Ewropew tal-bidja li għandu jiġi msaħħa l-azjendi l-irċizet familjari li għandu jkollhom ċans opportunità fl-Europa. Eh, kem dawk li huma ta' suċċess kif ukoll dawk li mhumiex eh, għandu jkun hemm il-possibilità li wieħed eh, isostni fil-ewwel fl-ewwel pilastru rridu però nerġgħu naħsbu fuq ċerti setturi. Nixtieq ngħid xifti ta' affarijiet hawnhekk. L-għonet il kalkulu ta' drittijiet tal-ħlas il-sistema pratikament tal ewwel pilastru. Għawnek, eh, aħna nimmaġinaw politika li mill-2020 sal-2027 għatanna stati membri fejn il-kalkolu tal-ħlasijiet u għabbażat fuq dati storiċi. Jiena ma naħsibx li dinja ħaġa fattibli fl-2027 illi jitħalsu ħlasijiet illi huma kalkolati pratikament fuq il-produzzjoni ta' 27 sena qabel. Hawnhekk għan hemm bżonn li nintroduċu sistema ġdida. ċerti strati membri eh, qed jużaw dawn il-metodi ġodda ta' kalkolu. M'għandhomx eh, Hemm bżonn ta' sistema e, e, e, li jiftihem biex nevitaw illi jitħalsu ċerti bdewa illi għandhom drittijiet ta' ħlasijiet u ma jagħmlu xejn fal-fatt fl-agrikoltura. Hemm stati membri fejn hemm sistema storika u qed hemm ħafna ħafna pajjiżi oħrajn illi hemmhekk hemm ħafna bdewa li għandhom dritt għal ħlasijiet, eh, pero mumiex bdewa fil-fat. Ma jamirx sens illi il-kap tħallas ħlasijiet eh, għal dawn il-persuni. Ja kwistjoni anki li rridu anki ninkoraġixxu il bdewa zaza, għat hemm ħafna zaza li jixtiequ jitru fil bdewa però m'għandhomx eh, dritt għal ħlas u għal dastant għandhom zvantaċ fil-kompetizzjoni. Aħna kiridu sistema waħda, allora il-sistema e ta' drittijiet għal ħlasijiet nistaw e, nsewa u niprovaw nużaw kalkolu iktar sempliċi forsi kif isir fit-tieni pilastru bħal meta fil-premi tal-ambjent, fil-ġestjoni tal-art li qed jiġi tħallas. Imbagħad il-kwistjoni tal-konverġenza esterna. E, se jkun hemm dibattitu importanti ħafna se nippruvaw aħna nidistribwixxu s-soldi b'mod ġust. Nara ma jfissirx illi eh, ħlasijiet se jkunu fl-istess, bl-istess mod fl-istati membri kollha, għax fl-istati membri se nikkonsidraw anki situazzjoni ekonomika f'kull stat membru li hija differenti, is-sitwazzjoni anki ta' tħul eh, l-ispejjeż ta' produzzjoni anki fl-agrikoltura dan huwa kollha affarijiet li wieħed irid jikkonsidera. il-pozizjoni, eh, dinja l-pozizjoni ġenerali tal-kap tal eh, fl-istati membri. Eh, Umbat, hem l-ħar ħagġa fuq fuq ħlasijiet fl-imkien, coupled. Dana rridu nieħdu konsiderazzjoni situazzjonijiet speċifiċi. Però ħaġa importanti illi dawn il-ħlasijiet ma jwaslux għal distorsjonijiet. il-digressjoni u l-capping u mażewġ kwistjonijiet illi bla dubju se jġu diskussi iktar lem. Aħna unek rridu nkunu sinċeri u najdu l-affarijiet kif inuma u rridu naċċettaw illi hemm digressività illi frazzet kbir l mu mhumiex l-istess bħal meta ir-razzett ikun zaħir. U jiena nemmen ukoll illi fil negozjati anki fil-Parlament jena nemmen li l-maġġoranza fil-Parlament għal biex ikunem capping obbligatorju ma' kull imkien. U dana jirrigwarda anki eh, il sistema ta' impigi fl-agrikultura. Nafu illi hemm stati membri illi huma ex stati komunisti, komunisti u issa għandhom strutturi fejn hemm ħafna familji jaħdmu flimkien f'kooperativi, ħafna minnhom huma uh, irsiset kbar u ma restawx mannix nillimitaw dawn l-istrutturi bl-ebda mod. Allora rridu nikkonsidraw sistema ta' capping li illi jikonsidra dawn iċ-ċirkostanzi. F'kull każ rridu niggarantixxu illi eh, il-capping ma jfissirx li rridu nċalqu eh, il-finanzi minn pajjiż għall ieħor. U allura jekk ikun hemm capping, għandu jkun hemm anki din ir-ridistribuzzjoni fl-istat membru stess. Umbat il-greening. Il-greening ma tantx kien ta' suċess kif stennejna għanna bżon ta' struttura ġdida uh, fuq il-greening u dan jfisser illi ikun hemm kondizjonalità uh, baxxa uh, protezzjoni tal-ilma, tal, tal xorb, Eh, tal-tniġis fl-arja, protezzjoni tal-klima, dawn huma kollha ħidmiet ġenerali li għandhom jidħlu taħt l-ewwel pilastru. U fl-istati membri kollha għandu ikun hemm programmi eh, agriambientali finanzi su, eh, suffiċenti. Hemm bżonn anki fl-istati membri jkun hemm strateġiji li jmorru li hemm il-kap ħafna hemm ħafna deċiżjonijiet li jittieħdu fuq livell nazzjonali li jiddeterminaw jekk eh, iż-żgħażagħ u mhix se jidħlu u mhux se jsiru bdiewa u le. Il-rapporti ma għax ħafna fuq dan it-tieni pilastru eh, tal-iżvilupp rurali għax nimmaġina nemmen illi eh, qed jaħdem sew fl-Unjoni Ewropea dan is-settur dan il-pilastru. Ija ħaġa burokratika ħafna, rridu naraw kif nistgħu nissemplifikaw il-tieni pilastru u naqtaw il-burokrazija. Umbat fuq l-organizzazzjonijiet tas-suq il-ħaxix u l-imbit dawn iż-żewġ CMOs irridu noħol nikkonsidraw sistema illi għanna per eżempju fuq il-frott u l-ħaxix dan jista' jgħin jista' jaħdem ukoll f'setturi oħrajn. Jiena qed naħseb fuq il-produzzjoni eh, prodotti tal-ħalib eh, fil-żoni tal-muntanja u anki kwistjonijiet ta' proċessar. Mbagħad hemm żewġ kwistjonijiet oħra fuq it-tnaqqis tar-riskju anki jekk m'għandix ħafna xinajt fuq da, aħna għadna kif approvajna l-omnibus bl-istrumenti kolla illi e, e, bihom l-istati membri bih l-istati membri, l-istati membri jistaw ikunu attivi f'din il-ħidma ta' tnaqis tal-riskju. bat hemm xi kemtejn fuq il-kalendarju. Lan huwa illi il-rapport tiegħi se jiġi votat fi 17 ta' Mejju fil-Kumitat Agri u mbagħad fl-aħħar ta' Mejju fil-plenarja. illi tkun ħaġa fuqta meta wieħed iqis li proposti leġislativi li qed nistennew eh, li qed nistennew se jħorġu fl-aħħar ta' Mejju. Grazzi. Issa se ngħaddi l-kelma lis-Sur Plank, Segretarju Ġenerali fil-Ministeru Awstrijak ta' Sostenibilità u Turizmu. L-Awstrija se tkun tieħu l-Presidenza ovvjament ta' tieni semestru tal kunsill tal-Unjoni Ewropea, ovvjament ħidma importanti ħafna. Nadilek il-kelma Sur Plank. Ja, geschätzter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Ratspräsident. President membri tal-Parlament Ewropew, membri anki tal parlament Nazjonali, sinjuri. Jena kontent illi ġejt mistiden biex niġi f'dan ismiħ tal-Parlament Ewropew illum u li eh, nista' nitkellem fuq il-futur tal-kap u l-importanza tal-iżvilupp rurali eh, fi zoni rurali fl austria Jena, naħseb il l-istorja ta' CIP hija storja ta' suċess aħna dana aħna konvinti minn dan fl-Awstrija. U naħseb li issa u fil-futur ħatibqa' waħda mill-politik, waħda mill-policies ċentrali tal-Ewropa. Hija politika illi għanda l-iktar eh, regoli komuni fl-Unjoni Ewropea u bla dubju tikkontribwixxi għad diversità fl-Ewropa mod partikolari fis-settur tal-agrikoltura. Hemm diversità kbira u din hija ħaġa tajba u fl-istess ħin id-diskussjoni fuq is-CAP mm, minn dejjem uriet illi jistaw joħorġu riżultati tajba fl-aħħar għal bdewa għal familji tagħhom u għall-Ewropa. U jiena ottimist illi ek se jiġri anki f'dan il-kas. Il-Komissjoni tatna komunikazzjoni, ħarġet komunikazzjoni sena li għaddit dan huwa l-ewwel pass u l-istati membri kellhom opinjoni pożittiva ta' ħafna ta' dawn il-konklużjonijiet u għalu b'mod ċar li il-kontinuazzjoni tal- CIP bħala politika komuni hija importanti ħafna U dan huwa dak li naħsbu anki wkoll fl-Ewropa illi il-politika agrikola komuni għandha tibqa' politika komuni fil-futur ukoll. Eh, b'mod ġenerali, situazzjoni hija eh, ta' sfida. Is-soċjetà qed dejjem titlob iktar għandha bżon ta' iktar Eh, protezzjoni ambientali u dana u dinja sfida għad zoni ta' eh, eh, tal-zoni rurali u dawn inkludu anki digitalizzazzjoni, il-familja, il-familji u l-irċiset li jibqaw jaħdmu fil zoni rurali. Din hija sfida kbira, partikolari fl-Austria, hija kwestjoni importanti ħafna għalina u aħna ma nistawx nittraskuraw anki il fat li bis-CAP aħna qegħdin nipruvaw niżguraw anki sikurezza tal-ikel bikel ta' kwalità olja għal eh, popoli tal-Europa. U dina ħassir dem iktar diffiċli fil-futur il-Presidenza Awstrijaka ħat għamel kull ma huwa possibbli biex tiżgura illi fil-futur is-CIP tkun tista' tikseb l-għaniet taħħa. Għal bdejwax possibli minnajrom, għal konsumaturi u kol u għanki għas soċieta kolla kemmin. Diskussjoni fuq il-proposti leġislativi hija eh, ħaġa li ħat kompla mill-presidenza bulgara u mbagħad wara dak se naħdmu eh, b'kooperazzjoni eh, mal-Parlament Ewropew. F'Settembru se jkollna kunsill informali u dan din tkun opportunità biex kun hemm skambju attiv ħafna ta' opinjonijiet u hawnhekk nista' ngħid ukoll illi il-presidenza Awstrijaka ħataħdem fl-imkien ma l-imsiħba kollha biex tikseb eh, l-aħjar progress possibbli fin negozjati tal-CAP futura. Eh, il-pożizzjoni ta' tluq tagħna hija pożittiva ħafnax l proposta tal-Kummissjoni naraw illi hemm sens ta' kontinuità uh, u konċiljazzjoni anki mal-sens tal-futur u dana qed naraw ukoll fil-mudell fuq żewġ pilastri u l-kwistjoni tal-ħlasijiet diretti, imma anki eh, l-introduzzjoni ta' ta' elementi li ġibu ħafna speranza lil familji u lil irsiset. E, situazzjoni sitwazzjoni ħad tiġi semplifikata b'mod radikali. Hemm eh, talbiet ġodda mis-soċjetà e, fuq il-klima, fuq l-ambjent u l-isfid, l-ikbar sfida ħat tkun kif nistaw aħna nirikonċiljaw dawn il-kwistjonijiet kollha mingħajr ma noħolqu anki dejjem iktar burokrazija fis-sistema. U biex eh, u biex dan jiġi aċċettat mill-persuni li huma affettwati hija ħaġa importanti għax il-bdewa eh, il-bidja eh, tagħti prodotti pubbliċi, però iridu jitħallsu dawn il-bdewa u dan naraħ mod partikolari fl-Awstrija. Il-mudell tal-implementazzjoni se jagħti iktar sussidjarjetà lill-Istati membri u din hija opinjoni pożittiva li għandna f'dan il-każ għax bekk nistgħu anki nikkonsidraw dejjem iktar il-differenzi u l-isfidi differenti li hemm fl-Istati membri differenti ma għad hemm ħafna kwistjonijiet li jibqgħu eh, eh, jibqgħu hemm għax dan il-mudell m'għandux iwassal e għal fat illi tiġi abbandonata għal politika komuni agrikola. L-importanza għal irċiset hija punt importanti ħafna mill punt di vista Awstrijak. Aħna ċertament edin anki inħarsu lejn il-passat għal eżempji ta' suċċess, eh, per eżempji eh, fid-żoni rurali kellhom Dak li kellhom interess ekonomiku eh, b'inizjattivi ta' turizmu li huma importanti ħafna reġun kollu kemm hu dana kien ta' suċċess u rridu niggarantixxu li daw jitkomplu fil-futur. Da, dan huwa eh, essenzjali u għalina dak li huwa importanti u dak li kien importanti eh, illi kien anki suġġett nazjonali importanti mhux biss kien il-fatt illi nimplementaw il-pilastru numru wieħed imma li kellna anki interess nazjonali għawi anki fu il-tini pilastru eh, f'kas eh, ta' agrikoltura eh, ħabiba tal-ambjent u naraw fil-CIP il-ġdida irridu nħallu l-bib miftuħ għal biex ikun iktar eh, tħaddir fil-agrikoltura għax din hija Eh, eh, din hija dak li jixtiequ is-soċjetà u l-konsumaturi. Għalina huwa importanti illi fit-tieni pilastru nkunu nistgħu niffukaw fuq il-pjan agrikolu u ambientali u anki turizmu u ma rridux ninsew illi l-agrikoltura toħloq il-bazi l-attrazzjoni għat turizmu fil-żoni rurali. U bekk anki iż żaza jistaw jiġu interessati iktar biex jidħlu eh, f'din l-inizjativa u biex dana ikun jista jintlaħaq eh, kif għadna l-lum, emma argument importanti ħafna għanna bżon ta' finanzi eh, solidi, eh, pjanifikati fi zmini twil. Aħna se nitkellmu fuq il-budget u għandu jkun skont dak illi eh, huwa mistenni eh, minnaħa ta' soċjetà bla dubju dana ma nistawx niksbuħ jekk ikollna inqas eh, finanzi fil-politika agrikola. Dina għalina hija sfida kbira. Allura, hemm bżonn aħna niżguraw Eh, l-istess livell eh, ta' finanzi eh, attuali għaliex l-agrikoltura għandha tibqa' kompetitiva u dan jista' jsir biss jekk tiġi appoġġata finanzjarjament jiena fil-kuntest tal-budget għal uh, iridu irridu najdu koll li ma rridux ninsew Eh, li dawn il-punti li issa eh, ġew inklużi fid-diskussjoni fuq il-katina ta' valur eh, u rwol tal-agrikoltura fil-katina tal-valuri li jibqa anki xi profitt għal bdewa anki mill-bidunet tal-katina ta' produzzjoni dan ma rridux ninsew. U rrid ikun hemm anki sens ta' ġustizzja fuq is-suq liberu hemm ħafna pressjoni fuq eh, inizjattivi ta' agrikoltura żgħira eh, u importanti illi żoni rurali e eh, l-agrikoltura l-forestrija eh, tingħata kondizjonijiet ta' afas stabbli, eh, opportunitajiet biex il-żoni rurali ma ma ma ma ma jħossux iktar pressjoni u ma jkollhomx qudiemhom iktar diffikultajiet. Grazzi. Merci, M. Planck. Euh, maintenant... Si ħafna sur Planck. Mela, issa niftħu il-debattitu u sen saqsi l-President tana sur Skit Irski biex ikunu illi ikun il-President tal-ewwel sessjoni. Mela, grazzi ħafna Grazzi tal-ftuħ ta' dan l-ewwel panel. Mela, kif konna binna se jkun hemm stqarrijiet ta' żewġ minuti ġifiri id-doppju li dak li soltu aħna ikonna bħala MEPs fil-Parlament. Lil-żewġ rappresentanti tal- delegazzjoni nazzjonali. Umbat ikun hemm Eh, rappresentant tal-Komitat Agri. Umbat inkomplu għaddejjien ek. U għalek jek tixtiqu 10 sekondi qabel ma jiskadi il-ħin ta'kom jiena se nati daqqa bil-martell. Mela l-ewwel kellim is-Sur Dirk mill-Ġermanja. Grazzi ħafna, President. Signori, jina dejjem nirrispetta il-martell, ovvjament. Grazzi ħafna tal-istedina tal-lum, grazzi l-kellima kolla, grazzi tal-entuzjasmu ta'kom lejn il-pak fil-ċermania u dan għadnieħ fil-ftejim ta' koalizzjoni fil-Gvern Federali ġdid tagħna li nixtiequ l-istess ammont għalmenu ta' finanzjament għall-agrikoltura u għana lesti nofru l-istess finanzjament biex ikonna l-istess kondizjonijiet ta' qafas Naħseb diskussjoni nistgħu nsolvu kollox imma l-iktar ħaġa importanti tkun il-finanzjament il-fondi tal-PAK eh, huma meħtieġin mill- Eh, bdiewa speċjalment fuq l-irtsizet tal-familja. Qegħdin naraw dan iċ-ċaqliq fl-agrikoltura fl-Ewropa u dan jeżeċita ħafna pressjoni fuq il-bdiewa il-pak tista jessir iktar effiċenti, effettiva u sempliċi. Fondi illi ma nużawx għall-amministrazzjoni jistaw jintużaw fejn għan bżon. Din hija l-isfida għandna bżonn innaqsu l-burokrazija L-agrikoltura għandha bżonn perspettiva l-futur, eh, nis li jistaw jafdu fija, l-żaza għandhom alternativi u iħallu l-irtsiet set tagħhom jekk ma jarwawx tama għal-futur u ma jistawx jaddaw fuq dawn il-pagamenti Ewropej. u għawnek għadin naraw il-diskussjoni u koll fuq il-ħlasijiet diretti biex ikomplu għaddejjien. U aħna eh, din imbatu fil-Ġermanja fuq il-kwistjoni eh, ta' dawn il-pagamenti akkopjatu għalek ek nkunu nafu s-situazzjoni attwali li mi. Grazzi ħafna. Eh, Grazzi. L-Irlanda. Mikrofonu jek joġbok. Sorry. Sorry, sorry, Chair. Iva, grazzi ħafna, President. Grazzi ta' din l-opportunità indirizza dan il-Komitat illum. Il-Komissarju Hogan ma tkellem qabel fil-foka u kellu raġun fuq il-budget u fuq iż-żamma tal-budget tal-PAK u poġġa responsabilta fuq il-gvernijiet nazzjonali biex joħorġu bil-finanzjament meħtieġ u bħala membru tal-Parlament Nazzjonali Irlandiż saqsi li kieku l-gvernijiet jaqblu illi joħorġu bil-finanzjament pala appoċċa l-pak u l-budget wara Brexit, un badda se jkun limitat tal-budget tal-pak se jkun assigurazzjoni illi ma daw il-fondi ma jintużawx għal xjanijiet oħra tal-Komissjoni għanna dawn il-Mercosur u l-Brexit isam. U għedin naraw bil-Mercosur illi hemm konċessjonijiet u se jkun hemm ħsara serja għall-industrija taċ-ċanga tal-Ewropa u anki għal dik li għal Brexit aħna nħossuna iżolati bħala Irlanda mħabba l-ħsara id-dan nista' jkun hemm għall-industrija agroalimentari tal-Irlanda u dawn iż-żewġ teddidiet ovvjament eh, jfissru argument għal ring fencing għal limitazzjonijiet u jekk l-gvernijiet li kieku joħorġu b'dawn il-fondi skonti se kollom bżonn dawn l-assikurazzjonijiet u l-Ewropa jistħoqilha pakk finanzjata tajjeb biex ikonna produzzjoni ta' kwalità għolja ħafna l-konsumaturi u l-pak kella rwol fondamentali dawn l-aħħar deċenji sissa u għalhekk huwa essenzjali illi nkunu nistgħu nilħu l-anijiet tagħna fil-pak għall-Ewropa rurali huwa essenzjali illi l-budget ikun disponibli u kull limitazzjoni eh, hija importanti u kollha xi kollha konsekwenza fuq il-pak. Dziękuję. Chciałbym poinformować, że na sali są... Grazie, ħafna. Se nuża din l-opportunità biex ninformakom illi għanna l-mistednin fostna hawnhekk mis-Sinjura Petir mis-Slovenja, mis-Sinjura Sraje mill-Olanda u mis-Sidnin mis-Sur Zullo mill-Italja. Merħba għawnek għal din il-laqatana, Sinjuri, u issa se ngħaddi l-kelma lis-Sur Dess u se nkun iktar strett miegħu fuq il-ħin allokata għax MEP. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi mill-Stati membri kif ukoll mill-Parlament Ewropew. Kummissarju Hogan sfortunatament kellu jħalli s-sala ma tantx nafu il-kontenut li mu tal-proposta imma maħniġ daqshekk entuzjasti lanqas għax element huwa qal illi il-burokrazija se tiċċaqla mill-livell Ewropew lejn il level nazzjonali minn flok nelliminaw ma nistgħux naċċettaw ħaġa bħal din. Il-proposta se twassal għal żvijar għal iktar distorzjoni tal-kompetitività 50 eh, sena ilu il-pak beda jina kont bdejt eh, nħarreċ bħala bidwi u jina illi insegwi il-pak u l-pak akkompanjati pala bidwi u permezz dawn il-proposti se nitbedu ħafna mill-pak bl-aħħar riforma diġa għamilna pasta ċkant il-bot mill-pak u ma nistawx inkomplu sejrinek. Il-pak għal deċenji sħaħ kienet il-qalba tal-proċess ta' għaqda fl-Unjoni Ewropea u l-proposta l-Komissjoni ma tridx tbiet minn dan il- din, il-rotta. Olek eh, naħseb li b'dawn il-miżuri favur l-ambjent Sat eh, membri għandhom sonju ħolġu b'din il-proposti n-verifikaw un bat nistabbilixxu lista. U f'din il-lista l-istat membri jistaw jażlu miżuri favur l-ambjent għax dawn il-miżuri ambientali huma differenti minn sat membri għall u fil-futur għandna bżonn ta' sistema ta' żewġ pilastri tkompli anke kanna bżon intejbu situazzjoni attwali, sistema attwali. proposta tal-Kummissjoni nara bħala waħda dajfa ħafna u ma naħsibx se nadottaw dawn il-proposti f'din dan il-perjodu leġislattiv jekk ħoġġu bil-proposti f'Mejju fil-bidu ta' Ġunju bat għandna l-pawża ta' sajf mbagħad sa' April disa' xhur. Ma jistax ikun li nkun nistgħu nimplementaw dawn il-proposti u jgħaddu minn trilogi f'disa' xhur nittamaw li konna proposti tajbin mill-Komissjoni u bat fl-axar kemtien fuq il-budget president fl-Europa 40% fuq il-pak jekk inħarsu lejn il-loqsma kollha ta' politika u biss 1% tal-GDP allokat għal bdiewa qegħdin nitkellmu fuq numru kbir ta' bdiewa u l-ammont huwa ċkejken wis. Grazzi ħafna kifat l-MEPs mdorrijin f'staqarrijiet eh, osra ħafna issa nadil kemm rappresentant minn ċipru. Grazzi ħafna, President. Permetulli, l-ewwel nixtieq nifraħlek personalment u nifraħ l Kumitat Agri tal-organizza dan il-komunità din il-laqa il-lub. Naqblu għanna bżon naqsu il-birokrazija, nisimplifikaw il-proċeduri, jkun iktar faċli li bdewa jkun eh, jafu xinuma, jifmuhom u jkun hemm eh, konvenċenza imtejba. L-Unjoni Ewropea kif ukoll ikonna koeżjoni tal-pak brabta ma' politiki oħra tal-Unjoni Ewropea. Bit-titjib li nixtiequ namlu fil-kwalità tal-ikel u l-intervent tagħna biex inkunu nistgħu naslu biex nilħu l-għanijiet ambjentali tagħna u niġġieldu kontra it-tibdil fil-klima dawn naqblu fuqhom u ma kollha għanijiet eh, li aħna naqblu fuq ma nabdu ukoll indifenduhom niġġieldu għalihom. U għalhekk għanna bżon ta' inqas distorzjoni fuq is-suq fuq il-livell tal-prezz kif ukoll fil-katina tal-provista għandna bżonn ukoll illi natu imbottatura lejn iktar konverġenza bejn id-dħul tal-bdewa u id-dħul tal-ħaddiema foqsma u setturi oħra tal-ekonomija. Kif qal Is-sur Hogan u kellu raġun biex jajtek. Għanna bżon ta' miżuri immirati speċjalment popolazzjoni dejjem tixjih tal-bdiewa jekk tassow nixtiequ li ikonna ekonomija l waħda vjabli għal-futur nemnu illi bl-MFF għanna bżon nsibu mod kif nistaw nsibu bilanċ illi ikun jista jagħti l-ekwilibru meħtieġ imħabba l-Brexit u nbidlu u nżommu l-prioritajiet ta' difiża imma nżommu l-pak fuq l-istess livell. Għandna bżonn il il-pak tkun waħda mill-linji ta' politika l-iktar importanti fl-Unjoni Ewropea. Qabel ma nagħlaq permett tuli namer eh, komment fuq ċipru, ekonomija ta' daqs eh, zaħi li għanda dejjem sfidi li għet jizdidu. Għanna prezzijiet iktar oljien mħabba trasport tal merkansija għanna u kol prezzijiet dejjem jolow pressjoni għanda stant eh, poġija fuq il-bdewa tana. Għanna bżon u kol sfidi bħal kull stat membru bħal per eżempju tendenza ta' persuni illi jħallu il-żoni rurali lejn il-bliet. Grazzi ħafna. Muchas <coughs> Buenas tardes. Rappresentant ta' Spanja, grazzi ħafna għal dak li għal futur tal-PAK u għal-futur tal-bdiewa illi qed jilqgħu l sfidi sfidi ġodda x'għandhom bżonn jipparteċipaw b'mod definitiv eh, kontra il-tibdil fil-klima kif ukoll biex jiddefendu l-ambjent. Naqblu il-koll. Imma dawn l-sfidi din narawhom f'qafas ta' diffikultajiet finanzjarji u wara it-telf eh, li se jkollna minħabba il-Brexit u jekk Eh, ma, ovvjament niftakru dejjem kemm huma importanti l-produtturi li jagħmlu parti mill-katina agroalimentari u għal daqstant għal dak li huwa pajjiżna fejn il-bidwi eh, huma protagonisti tal-futur tal-pak hemm bżonn illi nirriflettu u nsaqsu se mill-Unjoni Ewropea jekk jiddependi mill-kwantità u l-kwalità tal-ikel tagħna li ġej minn pajjiżi terzi. Aħna mħasbin il-fatt li isu nasbu illi il-pak namluwa ħaġa Eh, li tkun ħaġa loġika imma ma naħsbux ukoll fuq ħlasijiet diretti u xi rappreżentaw fuq dik li hija netwerk ta' sigurtà tal-ħadima tal eh, bdiwa biex ikun hemm ġifieri koeżjoni biex hekk ikunu wkoll protagonisti fil-futur tal-pak u aħna mħassbin ukoll illi il-dawk li jihdu deċizjoni fl-Istat membri jmorru kontra politika komuni illi hija waħda mill-elementi prinċipali ta' koesjoni għal riforma futura tal-pak u għalek nixtieq eżis kollegi, eżis sinjuri, illi nitkelmu ħafna fuq l-sfidi l-ġodda u fuq il-futur tal-bdiwa, imma illi nżommu 30% ta' lajnuna Eh, diretta li tiġi minn l-autoritajiet Ewropew li huma 30% wkoll tal-għajnuna li tmur għal bdiewa jiġi finanzjata esklusivament mill-budget komunitarju. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom u grazzi ħafna ta' ġentilezza tiegħek, Sur President. Oui, merci, Monsieur le, le Président. Grazie ħafna, President, jina jiddispeċin l-Komissarju kelli kellu eh, ħalli issa lax l-ewwel net se nitkellmu fuq il-budget u nhar it-tlieta u kien qal li se jkun hemm tnaqqis ta' minn 10 sa 15 fil-mija u ħamis filgħodu Komissarju għatinga qal 6 fil-mija. U għalhekk se jkollna ir-risposta ġimoħra għax l-MFF se jiġi preżentati ma dan huwa suġġett importanti ħafna għax hija kwistjoni wkoll ta' kalendarju li huwa kumpless ukoll. t tul tal-perjodu skont il-kwalità tal-proposta leġislattiva tal-Kummissjoni. Dak li nibżaw huwa u kien hemm xi għajdut xi indiskrezzjonijiet minħabba s-sussidjarità maħniex f'pożizzjoni eh, qawwija ħafna u il-rappresentant tal-Kunsil qed jgħid li għandu viżjoni ċara l-futur tal-pak Naseb hija rara ħafna li wieħed ikollu din il-viżjoni ċara fuq il-pak għax ma tantx għandna eh, din il-viżjoni ċara waqt li din nitkellmu u għalhekk meta nitkellmu fuq il-preċiżjoni ta' proposta ċasliva tista' tkun importanti biex naslu għall-aħħar ta' Mejju u għalhekk nistgħu jew eh, niċċaqalqu pass maġġel jew bil-mod ħafna imma jiddependi mill kwalità tal-proposta x'għandna bżonn bat wara konsultazzjonijiet ma' settur kollu issa dik li dak li huwa kontenut tal-riforma tal riforma fuq l-autonomija tal-suq, per esempio kif għal sur eh, Dorfman, u għat jaħdem fuq il-proġett ta' inizjattiva, u però il-proġett omnibus mux biset, għanna bżon nimorru l-lin mill-zamma ta' tħul tal-bdewa fuq il-kwissjoni tal-greening u kol ta' tħaddir għal dik li għal proposta minnaħa tal-Kommissjoni, naħseb li għanna bżon tħuruf fil-fond dak li huwa proposta, għanna naqbel fuq il- segwitu l-proporzjonalità għax li nitkellmu fuq il-rotazzjoni, fuq il-bioloġiku, imma nabżon nimorru l-lin minnek fuq l-alternativa eh, wieħed li konna miżuri agroambientali u l-eco schemes u għalhekk hemm bżonn li konna il-possibilità ta' tħaddi obbligatorja għal bdiwa kollha mhux bħala alternativa dan huwa element importanti ta' riforma futura. Grazzi ħafna kiedy słyszymy różne liczby, procenty, to ciągle na jeszcze brakuje. Grazie ħafna. Aħna meta nisimgħu daw in-numri kollha u prezzijiet, eċetera. Ikonna nsaqsu x'inhija s-sena ta' referenza fuq x'qegħdin nitkellmu. Daw in-numri xi rappreżentaw fil-verità. Isra Grazzi ħafna, grazzi tal-li tajtna l-opportunità nippreżentaw l-opinjoni tal-Parlament Pollak. Il-Parlament Pollak adotta rezoluzzjoni speċifika li tappoġġa l-Gvern Pollak meta jiġilet għal eh, l-għamla futura tal-pak. Għan li fuq dak li huwa l-iktar importanti għal pajjiżna. Aħna rridu nalqu l-essu proċess tal-ekwalizzazzjoni tal pagamenti diretti misu dan il-miti li aħna qegħdin nippruvaw naslu għal pagamenti diretti ugwali li rridu naqbdu u nagħmlu għadi li ħaġa darba l dejjem inkella tkun ħaġa nġusta rridu wkoll insaħħu u nappoġġaw il-pożizzjoni tal-imprizi żgħar ta' daqs medium l-irsijiet żgħar ta' daqs medju. Napprezzaw ukoll ir-rappreżentanti ah, tal-Awstrija għal funzjonijiet ġodda li taw li natat l-agrikoltura minn dak mill-ex-Winter Fisher. Aħna nħossu illi l-wol tal-Istati membri li jissaħħaħ fil-proċess tal-tfassil tal-pak, anki l-amministrazzjoni tal-pak, imma dan ma jridx jiġi meqjus bħala xi ħaġa li tfisser rinazzjonalizzazzjoni tal-pak il-pajjiż tagħna tippretendi issa. Politika komuni bbażata fuq il-komunità u għal kulħadd jekk hux fil-vant jew fil-punent tal-Ewropa. Irridu nisqu wkoll fuq ir-rwol importanti tat-tieni pilastru fl-iżvilupp taż-żoni rurali din hija xi ħaġa importanti ħafna għal pajjiżna il-politika ta' tini pilastru tkun appoġġata minn fondi ta' koezjoni, ħaġa importanti ħafna għalina. Aħna, il-pozizjoni tal-gvern tagħna hija appoġġata bisħieħ mill-gvern tagħna, grazzi ħafna l-Iżvezja. Grazzi, President. Aħna din hija diskussjoni importanti ħafna aħna fl-Iżvezja il-politika ta' l-agrikoltura naħduha b'ħafna l-akbar serjetà u nemnu illi rridu nużawha sabiex insaħħu l-kompetittività tagħna nixtiequ għalhekk innaqsu l-appoġġ dirett. Naħsbu l-importanti li nappoġġaw l-ambjent u l-klima, naħsbu l-importanti illi nagħtu titwila oħra għal kondizzjonijiet u tħaddir u l-appoġġ li nistgħu nagħtu it-ħaddir għax hekk kif innu ma wassalx benefiċċji mixtieq għas-sistema ġdida trid tinkludi miżuri biex nilħqu miri ambjentali bl-aktar mod dirett. Irridu nindirizzaw miri importanti ħafna bħal per eżempju rezistenza għall-antibiotiċi, benesseri tal-annimali u Saħħa fis-sitwazzjoni attwali aħna nemmnu li l-istrateġija fil-politika agrikola miexa fid-direzzjoni tajba. Għanna dubju b'mod ġenerali fuq il-miri tal-Unjoni Ewropea li dejjem jintlaħqu minn eh, budget ikbar kelima ta' qabel qalu li bliwa ma jistawx jintalbu iħallsu għal Brexit ħadd naħseb ma jrid iħallas għal Brexit laqas in-nies tar-Renju Unit u żgur li mhux il-kontribwenti Zvediżi aħna diġà pajjiż euroxettiku u rridu naċċettaw li Brexit ħajkollu konsekwenzi għall Ewropa kollha kemm min. Is-Sur Kuzmik, grazzi President, Ministri, Xi kummenti. Wara l-2020 il-pakk għandha mhux biss tinżamm iżda tissaħħaħ. Il-pakk għandha tkun favur il-klima, favur l-ambjent, tejjeb il kondizjoniet fiż-żoni rurali m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni bejn l-istati membri u għandha tiġi wkoll simplifikata. Il-pakk għandha tkun ibbażata fuq sem ekku jew l-istess ammont ta' pagaments diretti. Għana niprovaw neliminaw differenzi bejn żoni rurali u zoni oħra fl istati membri. Il-fondi għall appoġġ tal-pak għandhom jinżammew jingħataw direttament l bdiewa brata ħafna iktar għolja, speċjalment l irtsijiet tal-familja għandu jintużaw il-flus u kol sabiex intejbu natu spinta produzzjoni organika u jrid ikun hemm standards għal benesseri tal-annimali. Appoċ għas-settur agroalimentari jrid ikun iffokat fuq industrija tal proċessari lokali li tkun fil-viċinanza diretta tal-irtisa qed nitkellem hawnhekk fuq il-beħ ehm, u eh, s swiq tal bdiwa Aħna għandna għatna qed nappellaw l-istati membri biex nżidu il-fondi għal pak U ngħidilkom ukoll li minn dil perspettiva nazzjonali l-Gvern Pollak huwa li ħallas iżjed f'termini ta' kontribuzzjoni. Grazzi ħafna. Sur President, kollegi, il-Parlament Nazzjonali tal-Litwanja għal il l-pozizjoni tiegħu fi sessjoni ta' rabbija ta' sena li għaddiet fi rigward tal-politika agrikola komuni u saħaq fuq il-ġustizzja. Ħafna kollegi li tkellmu l-lum semmewa dil-ħaġa l-ġustizzja Ġifiri meta kun għadin nitkellmu dwar pagamenti, il-politika trid tkun waħda ġusta u l-kompetizzjoni ma tix tkun ma jiġu distorzjoni tagħha l-Baltiċi jirċievu fost l-iktar pagamenti żgħar. Ħafna nies jemigraw minn pajjiżna ġifieri fil- fl-Unjoni Ewropea u l-perġit programmazzjoni dun nifukaw fuq il-ġustizzja nifmu l-sfidi li jazistu fuq l-envelop sħiħ illi ħajt naqsu minħabba Brexit nifmu illi il-negozjati ikunu diffiċli u diffiċli u koll illi wieħed iżom mal-prinċipju ta' ġustizzja. Għalhekk importanti illi il-budget tal-pak fil-periodu ġdid ma jitnaqqas. Ma jkunx iżgħar fid-daqs, importanti li nżommu id-daqs tiegħu. Fir-rigward tal-politika ġdida tal-pak, aħna narħarsu lejn l-affarijiet minn perspettiva differenti ma nix nibqaw nifokaw fuq is-sitwazzjoni storika l-pajjiżi Baltiċi u ta' Fisegrat jgħidu li dawn l-Istati Membri Ewropej ġodda jridu jittieħdu konsiderazzjoni prinċipju ta' ġustizzja irrit dejjem jinżamm l-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq dan il-prinċipju. Grazzi. Ma nisa li qed fuq il-flus Zommu f'moħħkom jekk jogħġobkom il l-budget għal perspettivi finanzjari naqsu bi 11% meta mqabbla mal-perspettivi finanzjari ta' qabel. Għalhekk meta nitkellmu dwar il-perspettivi finanzjari attwali qed nitkellmu fuq ammonti iżgħar minn dawk tal-modi Sir Feltenek, Kirchbuk, Republika Ċeka. Grazzi. U grazzi tal-istadina u koll. Repubblika Ċeka tappoġġa l-idea ta' politika komuni għal agrikoltura waħna l-esti u koll fizzida għal kontribuzzjoni tagħna fil budget Ewropew biex ma jkunx hemm tnaqqis fil-flus disponibbli għal pak għandna problema fuq ħaġa waħda aħna ma naqblux mal-prinċipju tal-capping obbligatorju. Aħna ma nistgħux nifhmu għaliex għandu jkun hemm dan il-capping ħadd ma spjegana x'inhi dil ħaġa u għaliex hemm bżonna il-kumpaniji tagħna, sinjuri, huma ta' elf bidwi u dawn is-sidien ħajintlaqtu u ħa ikollhom ukoll ħafna iżjed fiżijiet amministrattivi aħna smajna bosta drabi minn ħadda Sur Hogan mill-Ministri Sur Dorfman illi għanna natu aktar spazju, aktar l-oktar manuvra lill-istati membri. U għamilna wkoll li għanna nejnu li bdi għazzaru martu s-sussidji li dawk li mhumiex attivi li aħna jiddu nejnu biss l-bdiewa attivi bdiewa zazax. U għalhekk ma nistax nara l fejn aħna għandna ndaħlu dawn il limiti obbligatorji. Sur Dorfman, sur rapporter għal illi limiti obbligatorji fl-istati membri għazin emmek għalix il-bdiwa żgħar għandhom iżjed spejjeż minn bdiwa kbar imma din hija ħaġa li nistgħu nindirizzawha permezz tal-appoġġ dirett tal daw il-bdiewa żgħar u nħassuhom mal kulettaru Grazzi. Għanna għadin skelmu kol dwar kriterju ieħor ġifiri li dak li jkun kun impjegat fir-razzett. U għanna skal imbagħad tal irtita tikber, Signora Muller. Grazzi President. Il-politika tal-agrikoltura komuni hija storja ta' suċċess illi tittiġi żviluppata iżjed Naħseb il-qadin inħarsu lejn is-sigurtà alimentari fost l-oħrajn u hawnhekk ovvjament fil-Parlament Ewropew aħna jimportana mill-opinjoni differenti tal-istati membri differenti u implementazzjoni differenti ta' dawn ir-regoli agrikoli komuni. Aħna l-unika stat membru Ġermanja li għandu l-ħlas dizakkoppjat l-istati membri ħajn kollha għadhom għaddejjin bil-ħlas akkoppjat u mumma l-essi li jagħmlu xejn biex jinbidel dan fil-ġejjini. Da ħajkun diffiċli meta mbagħad nippruvaw ninkludu l-element soċjali u nippruvaw nżommu dawk l-istrutturi u nsibu elementi li jippermettuna nagħmlu pagamenti diretti l bdiewa Il-benesseri tal-annimali wkoll jaffettwawni hekk hemm kriterji differenti fl-istati membri differenti dwar dan hemm ukoll influwenza tal-beħ bl-mnut tal-ikel għaliex spiss ikun hemm lista ta' applikazzjonijiet u claims ippreżentata hemmhekk b'mod parallel għal leġiżlazzjoni li għandna fuq livell Ewropew. Għalhekk hemm bżonn ninsaħħu wkoll ir-riċerka u l-iżvilupp sabiex nħaġġu l żgħażagħ jidħlu f'dan is-settur nofrulhom il-prospettivi u jiena konvint li aħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew għandna noħolqu dak li nixtiequ noħolqu daw il-kondizzjonijiet qafas imma nitolbu l-istati membri jaċċertaw illi il-burokrazija titnaqqas f'kull stat membru. Grazzi. Grazzi, meta tfehmu dwar il-lasab kopjat ma' produzzjoni nistaw nonfqu biss 13 sa 15% tal-budget għal la sakkoppjat mal produzzjoni. Ġifiri dawk l-osma ta' produzzjoni biss li huma mniżla fid-dokumenti rilevanti. Ġifiri ta' nitkellmu dwar l-istorja ta' suċċess tal-pak meta jkollok bidwi li jgħidlek li jirċievi 50% sa tkun meta mqabbel ma' gruppi professjonali orajn dan suċċess suċċess. Semmuha f'moħħkom di. Is-Sur Diaz, il-Portugal, kħedġbu. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros membros do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais. Quando falamos da PAC... Grazie, Sr. Presidente. Mela, għadin diskutu l-PAC u l-elementi u pilastri differenti tijaw. Importanti li nirrikonoxxu l-impatt, per eżempju, fil-Portugal u fil-realtà tal-Portugal ma nix dubju dwar dan għandek 400.000 ta' intraprizi zidu l-art tagħhom inkluż dawk li jiffukaw fuq il-produzzjoni tal-prodotti tal-ħalib għadin nitkellmu wkoll fuq per eżempju kellna n-nirien ta' sena li għaddiet u konsekwenzi tagħhom daw kollha elementi illi eh, jeffettwaw il-politika agrikola fil-Portugal aħna ħafna risorsi illi allokati għal dan il-qasam fil-pajjiż anki il-biċċa kbira tal-imprizi huma irsit iż-żar tal-familja imma huma il-ħajja tal-art tagħna tat territorju tagħna fin-naħa fin-nofs tal-pajjiż fl-intern. Il-distribuzzjoni tal-valur matul il-kaltina kollha importanti u nitlob jena illi l għet jena jingħataw eh, bċertu għaqal, bċertu limiti, mhux aċċettabbli li inti bidwi jena għajnuna illi laqqas biss jipproduċi gramma ta' ikel. Irid ikollna s-sistema ġusta remunerazzjoni tal-bdiewa. Eh, Irrid ikollna d-dinja rurali ħajja dak li rridu u għajnuna speċjali l-agrikoltura familjari u l bdi wazzar. Grazzi. Grazzi, s-sanadri l-kelma s-sur u s-signura. S-signura Kosti mill-Finlandia. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat, tervehdys Suomen parlamentista. President, kollegi, insellimkom il-Parlament Finlandiz. Il-profitabilità tas settur tal-bidja huwa wieħed mill-ikbar sfidi li niffaċċjaw. U dan jiddependi minn teknoloġiji ġodda, innovazzjoni u rinnovazzjoni ġenerazzjonali. l-ambjent tagħna inbidel għaliex l-politika għandha struttura ġdida issa u tista' taffaċċja wħud mis-sfidi ġodda. Hemm dipendenza fuq uħud mill-bidliet li huma operattivi u aħna rridu naċċertaw li nistgħu nirreaġixxu għal bidliet futuri rridu noħolqu politika konsistenti fis-settur kollu. Issa, Staqsen għajem il-punt fuq ħaġa illi la tiġi kritikata il-pagamenti diretti u in-qasijiet nazzjonali, il-kondizjonijiet fil-Finlandja u ma zvantagġużi ħafna meta qabla ma' pajjiżi oħra aħna għandna komplu għaddejjin bil-agrikoltura matul it-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea u ċivilizzazzjoni dejjem ħadet ħsieb l-agrikoltura propja tagħha u għadi ħaġa tibqa' għaddejja fil-futur ukoll. l appoġġ li jingħata l-Finlandja huwa ikbar minħabba il kundizzjonijiet nazzjonali, l prezzijiet ta' produzzjoni u maktar olim minħabba dan kollu wkoll pagamenti diretti u l-metodi għandhom jiġu sviluppati, għandhom jiġu estizi u nixtieq illi ninata kjerifika addizzjonali fuq il-pagamenti diretti għal żoni bidawna l-iżvantaġġi naturali. Grazzi. Nie wiem do kogo to pytanie, ale jeśli chodzi o mnie, to jestem za ma nafx li minn konqat indirizza mistoqsija tiegħek imma jien ngħid li għandna nieħdu konsiderazzjoni il-kondizzjonijiet li qed issemmi inti. Per eżempju anki raġunijiet anki kondizzjonijiet atmosferiċi klimatiċi ġen ikollu effett fuq il-ħasda Issa, sinjor mill-Parlament Spanjol, aħna nal il-serat u nitkelmu dwar it dħul tal-bdiewa. Imma mżewċ elementi li s-istadhom u xuf fl-opinjoni tijaj huma kruċjali. Il-prezzijiet illi wieħed ħallas fl-oriġini li tkun ehm, reġonevoli li jħallu il-flussu, ir-regolizzazzjoni tal- il-prodotti u l-swieq jekk ma nifukawx fuq daw iż-żewġ aspetti naħseb illi ma nkunux nistgħu nagħtu garanzija ta' eh, nagħtu garanzija ta' sopravivenza tal-bdiewa tagħna dan għandu ħafna x'jaqsam ukoll ma' tiġdid ġenerazzjonali ħaġa li nsemmuha il-ħin kollu jekk ma jkunx hemm garanzija li inti tista' eh, taqla l-flus u l-ħobza ta' kuljum minn dan ix-xogħol iż-żgħażagħ mhux se jersqu leħ ovvjament U xtaqt nsemmi ħaġa oħra, ħaġa li qatt ma semmejnija, bażikament qatt ma nsemmuhom id-dritt tan-nisa bdiewa, id-diskriminazzjoni tal-pak hija evidenti. Hemm bżonn inkomplu naħdmu u nindirizzaw il-drittijiet tan nisa u koll li jaħdmu f'dan il-qasam. Mil-banda għan nixtieq nitkellem daqsxejn ukoll fuq il-ftehmiet kummerċjali l-impatt tagħhom daw li qed ikollhom fuq il- l-irtiet u l-imprizi żgħar ta' daqs medju kemm tal-Unjoni Ewropea kif ukoll mal tal-pajjiżi li magħhom nidħlu fih f'dawn l-ftehmiet. Konna l-Brażil dal-aħħar u rajna dak il-qatt jistenna is-settur tal- laħam ta' ċanga fl-Ewropa. Fil-qafas tal-sfidi klimatiċi rridu naraw ukoll l-impatt li ħajkun hemm il-prodotti li wieħed jista' ikun jista' jipproduċi. U mbagħad is-sostenibilità naħseb li hemm bżonn nitkellmu fuq il-modell tal-produzzjoni kif ukoll il-mudell tal-marketing ukoll ta' dawn il-prodotti tal-ikel. Grazzi. Aħa, kellna regolamenti, kellna kwoti tal-ħalib u kellna wkoll kriżijiet f'dak is-settur. Is-sur Doħrot mill-Olanda, kieġbu. President. fissem il-Kumitat Agrikolo tal-Parlament Olandiż permetti li insemmi daqsxejn tħassib li għandi fir-rigward tal-pakk il-ġdida. Ridu naraw kif nistgħu niggarantixxu li fl-istati membri kollha ta' tiżgura li l li ikunu saru fuq it-tiri Ewropej jiġu wkoll implementati fl-istati membri bl-istess mod il-Kommissjoni kif ħat garantija kif ħat garantija tagħha din il-ħaġa, grazzi. tal poseł Kafantari Grezzja. Sur Kahantali, il-Greċja. Grazzi. L-inizjativa tiegħek biex niddiskutu il-kap ġdida hija importanti. Nibda billi najt illi għanna inżommu l-kap bħala politika komuni illi ħadd tipproteċi it-tħul tal-bdewa, l-iżvilupp rurali u l-protezzjoni tal-konsumaturi. Naqbel mal komissarju kummissarju Hogan ma nistax ikonna soluzzjoni waħda għal kulħadd. Hemm bżonn ikun hemm ma nistgħux insibu mudell agrikolu li jkun tajjeb għal Greċja u għal Finlandja għanna setturi differenti, kondizjoni differenti. Per eżempju, irridu naraw għannex montanji, gżejjer, anki kemmu magbar li rsiset, jekk għandu xikolna miżuri mirati biex nejnu eh, l-sfruttament tal-bdiw tal-rizzit zar bħal fl-Irlanda Però b'mod ġenerali aħna kollha nifmu illi il-bdiewa il għandhom qudiemhom ħafna sfidi u dana inkludi anki eh, dak li jridu jagħmlu biex jiġildu kontra t-tibdil klimatiku. U fuq dan hemm bżonn illi il-bdiewa jkollhom eh, strumenti ġodda għal ġestjoni tar-riski, per eżempju ġestjoni tal- tal-ilma kemm fuq kwalità kif ukoll fuq kwantità. Dana huwa qasam milli se jkollu dejjem iktar sfidi meta wieħed iż dak li qed jiġri eh, dak li ġara bil-tibdil klimatiku f'ħafna setturi wkoll. Mbagħad il-Greċa l-Parlament tiegħi jemmen li s-CIP għandha tibqa' fuq l-istess livell ta' finanzjament illi għandna llum. Aħna a favur tal-approċ b'żewġ pilastri u irridu ir, nanalizzaw biktar dettal x'jista' jiġri bil-politika ta' konverġenza. Il-skemi bazati fuq eh, area għandhom e, għandhom jinkludu anki diskussjoni għal e, Eh, proposti differenti għal bdewa. Grazzi tal-li semmejt il-diversità eh, e fil-kap, per esempio, bejn il-Greċa il u l finlandia Kif jista jkollna uh, politika ta' agrikola komuni għal uh, għal kondizjonijiet da' sek differenti. U bat għanna anki eh, problema oħra diffiċli u dimna li hija problema tal-ilma Grazzi ta' diskussjoni. Hausling qed jitkellem. Jiena għost gost meta il-Ministri tal-Agrikoltura jiġu hawnhekk jgħidulna li l-budget għandu jibqa' kif inhu. E, ċerti ministri tal-Agrikoltura għandhom jitkellmu mal-kapijiet tal-gvernijiet tagħhom għax għalhekk aħna nqasar flus. Però il-flus għandhom jintefqu b'mod iktar mirat fil-futur. Irridu niżguraw illi il- ħlasijiet jibqaw u li nżommu l-biodiversità u zoni rurali u ma jistax ikolna 80% eh, tal-flus eh, l irsieted il-ftit irsieted. u bat rrid kalman kif u benestri tal-annimali fil-komunikazzjoni eh, tal-kommissjoni Deġa rajna u l-anijiet anki ta' CEP għandhom jiġu fl-imkien, ma nistawx najdu il rridu produzzjoni ta' massa għal suq globali un bat rridu nitkellmu fuq il-kwalità. Il-Kummissjoni eh, titkellem fuq eh, eh, fuq negozjati kommerċali. Ma nistawx najdu fuq na waħda li il-bdew għandhom jiproduċu prodotti ta' kwalità u mbagħad iridu nagħmlu manteniment ta' żoni rurali. E, iktar manuvra għall-Istati membri jiena e, attualment m'għandniex e, kap f'ħafna żoni għax hija differenti ħafna e, u ma nistawx nħalluha tibqa tkun iktar dejjem differenti għandna bżonn ta' politika komuni. u din ir-responsabilità rridu nħalluha fi Brussel għaxek e- e- inħaduha fidejn il brussell għaxek inħalluha fidejn l-Istati membri, allora kollox e- nistaw najdu li nkunu etna irdu CIP. Irrid ikollna politika komuni għawija u ma nippermettux li nħalluha t-dizintegra. Għanna politika komuni tal-agrikoltura, però hija politika anki flessibbli li tinkludi l-ispeċifiċità tal-pajjiżi kollha. Grazzi, eh, Sur de Kaus, Germania. Grazzi, President. Jena niġi minn land fil-Germania li għanna uh, opinjoni differenti fuq l-izvilupp tal-CAP. Nista' ngħidilkom Eh, x'nemnu aħna, aħna nemnu illi l-ekonomija, l-ekoloġija responsabilità soċjali u l-iżvilupp tal-żoni rurali hija il-bażi tal-kap. Aħna nħossu li f'dan is-sens eh, il-kap hija storja ta' suċċess u importanti li nkomplu eh, naħdmu. Aħna nafu li ma ma għadna malħaqniex l-anijiet ambientali, il-biodiversità, l-ilma, eccetera, għadna ma ksibnijomx. Rridu namlu iktar sforzi fil-politika agrikola u fil-zoni rurali. Aħna zviluppajna model illi ġi kalkolat għall-Europa kollha għabbażi ta', ta, ta riżultati xjentifiċi u nixtieq nippreżentare il-Kumitat tal-Agrikoltura hawnhekk U tini, net, aħna kolla nafu illi il-tħul rurali u tħul agrikolu huwa differenzjat ħafna minnajr il-zoni agrikoli u rurali, l-Europa manda lebda futur. Għanna bżon ta' mizuri ta' adattament eh, fil-izviluppi kolla ta' soċjetà l-agrikoltura u l-izviluppi rurali għandhom jipparteċipaw. U jien naħseb li huwa importanti wkoll ħafna illi nikkonsidraw il-ħidmit ġodda, eh, per eżempju, digitalizzazzjoni u l-kwistjoni ta' kif nistaw nattiraw li zaza fil-bdewa natuhom opportunitajiet għal futur u l-kap għandu jieġi modernizzat anki għal daridu nizguraw it-ħul eh, fil-żoni rurali, rritikolna anki eh, tiġtit ambientali tal-Europa u għacċara li li għanna namlu kull ma nistaw biex naqtaw il-burokrasija, grazzi. Grazzi. Jena nitkellem mux biex bħala bidwi ma bħala ministru, ex-ministru, illi għal erba snin kont eh, niġi għal laqat tal-Konsil tal-Ministru tal-Ministri fuq il-kap il-ġdida nixtieq ngħid li għandha tkun iktar sempliċi, iktar effiċenti, inqas amministrativa, inqas burokratizzata. Inkella nistgħu anki ma nagħmluhiex għax il-bdiju għadhom laqas draw il-kap attwali. Nixtieq insemmi xi ftit punti li semma Sur Dorfman huwa tkellem fuq il-bdewa iż-żar. U jien min minna ta' Repubblika Ċeka. Illi dan huwa importanti ħafna. Il-mara tiegħi għandha 25 eh, ettari ta' art li tista' il-wieħed jista' jaħdimha. U tkellimna mbagħad fuq il-capping. Jiena ma nifhimx għaliex is-sur Ettinger il-kummissarju qed jipprova eh, biddel dawn il-parametri Din hija kwestjoni li eh, għandha tkun fidejn is-Sur Hogan mhux is-Sur Ettinger u meta nitkellmu fuq il-capping u il-25% mhijiex kwestjoni ta' min imma hija kwestjoni ta' x'namlu bil-flus kif eh, jiġibu ruħhom eh, vis a vis l-ambjent fir-Repubblika Ċeka għandna xi 2000 uh, holding illi jihdu l-maġġoranza ta' dawn il-finanzi u jimpiegaw il-65% fil-mija tal-nis u jamlu xi 80% tal-produzzjoni tal-prodotti tal-ħalib u tal-tiġieġ. U hemm metodi differenti ta' kif wieħed japproċċa eh, eh, il-iżriera, eh, l-art. Meta nitkellmu fuq sussidjarjetà rridu nħallu xi ftit spazju għall-istati membri, meta niġu għal-capping għana tkun volontarja, mux eh, obbligatorja. Grazie. Għed eh, nasepek dawk il-25 eh, ekkari ettaru jamlukx eh, f'irjo oni. Esso Agnew, jena mħasseb fuq l-impatt tal-leġislazzjoni jina notajt illi hemm attakk eh, fuq il pesticidi għall-ebda raġuni jekk eh, jiġu projbiti ċerti sustanzi se nkunu eh, eh, se jpoġuna f'sitwazzjoni ta' nuqqas ta' kompetizzjoni neonikotinoidi u f'Ġunju taħt il-Presidenza Bulgara jekk nistawx nużaw neonicotinoidi fuq il-uċuħ tar-raba. E- e- il-loġika kollha tajt li għanna nipermettu li dawn għadhom li jistaw jiġu użati. Imma il-lobby tal-ħodor qed jgħidu li dan għandu jiġi projbit u qegħdin jużaw prodotti oħrajn. Eh, li huma li għamlu l-istess ħsara bħal neonikotinoidi u minnaħa l-oħra l-Kommissjoni qalet il dawn huma żguri, mhuwiex koerenti. Dana mhuwiex mod kif aħna nistgħu uh, eh, namlu ġestjoni ta' kap u mbagħad il-kwestjoni ta' rezistenza għal eh, pesticidi jina li fil-pilastru tnej eh, irridu poġġu l-flus ma nużuhom irridu nżommuhom u nfadluhom biex inkunu nistaw natuhom lil e, dawn il-bdewa miflok ma jużaw l-antibiotiċi dinja politika kostruttiva e, anki jekk tkun 30-40 e, euro għal kull ettaru għazza Dak li kon etnajtina importanti. Signora Bingreva. Grazie. President, kollegi, aħna għawnek qed nibdew diskussjoni fuq il-kap ġdida. Il-valur miżjut prodott fl-agrikoltura huwa rizultat tal-implementazzjoni tal-ħidma l-iktar importanti li jkollna bizzejiet eh, ikel billi nużaw metodi ta' produzzjoni innovativi. E politika ġdida eh, lejn ir-riżultati għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipi li joħolqu valur miżjud. Il-miri futuri tal-kap u ma tajbin u ħana nappoġġawhom biex eh, settur agrikolu kun jista jibqa fuq saqaħ, kun innovativ, l-ambjent kun protett, u l-istruttura soċjali u ekonomika ta' zoni rurali tissaħħa biex nirsolvu l-problemi illi settur illi għandu għoddimu settur tal-agrikoltura u biex jaffaċċa anki l-sfidi ġodda l-politika agrikola għandha tiġi semplifikata fuq il-responsabilitajiet internazjonali tan. Għandu jkonna għanijiet eh, ta' protezzjoni tal-ambjent biex inkunu nistaw insolvu il-problemi tal-izvilupp eh, sostenibli fl-agrikoltura. Rrit politika agrikola bilanċata, efficienti għal partiċipanti kolla. Aħna nappoġġaw il-mira għal ekonomija ċirkolari u attivitajiet li għandhom xaqsmu ma da attivitajiet ta' bidja ġodda u namlu mot illi li il bdiwa il-razz l-fsisa ikunu iktar b'saħħithom. U importanti li namlu evalwazzjoni tal-bidla fis-soċjetà fuq dak li għandu xaqsam mal-sikurezza tal-ikel l-ambjent u fatturi oħrajn u nittamaw li dawn il-fatturi se jiġu ikkonsiderati fil-CIP ġdida biex ikon eh, katini eh, ta' provista iktar osra u anki eh, ikel iktar tajib. Sur karbon. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Grazie, President. Em konsens kbir nazjonali biex nżomm iż-żewġ pilastri tal-pak u anki li nżommu l-budget fuq l-istess livelli huwa neċessarju. Il-kap hija il-politika l-iktar komuni tal-politiki kollha Ewropea. Kienet importanti ħafna għal koezjoni Ewropea. Irrid najt il politika agrikola għandu jkollha wkoll sensitività għawija lejn l-ambjent u anke għal kalkulu tal-ħlasijiet diretti e li huma importanti ħafna fiż-żoni rurali. L-agrikoltura tista eh, kontra d dezertifikazzjoni u tista t-izviluppa il- dinja rurali billi t-defendi il makja mediterran għandu jkun hemm l-istess distribuzzjoni tal-pak li għanna l llum. Grazzi. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, Presidente, sis kollegi. Is-sur Luvalu. Mela dak li huwa importanti llum fil-pak qegħdin naraw illi ħafna bdiewa laqas jaslu mal-produzzjoni. Iddependi wkoll mill-ħiliet totali tal-pak u dan sakrifikat ukoll għas-suq waħdini. Nishtiq nattri attenzjoni ta'kom għal u koll stoks allarmanti mill-produtturi tal-ħalib pit trap u mhuwiex viżibbli dan is-suġġett u l-Kummissjoni qed tispjega li dawn l-istoks se jkunu ta' pis fuq is-suq għal tliet snin kom taħsbu li l-produtturi se jkollhom tliet snin biex jistennew illi fl-aħħar eh, jaslu biex itħallsu hemm bżonn li wieħed jara ċifri allarmanti ta' sussidji fl-Ewropa. U għalhekk naħseb il kummissjoni għandha bżonn tassumi pożizzjoni ċara u netta fuq il-ġestjoni ta' dawn l-istoks għax le il-bdewa ta' spiss eh, jgħixu f'ċirkostanzi drammatiċi. Mbagħad nixtieq nitkellem ukoll fuq l-aġenti kimiċi. Il-pak dejjem ħeġġiet biex niproduċu iktar prezz irħas imma issa dawn il-bdiewa ġew isom eh, identifikati pal lajn ta' kult nġis, imma il-briva mumiex għattila u għal stant ma ridux illi eh, naslu biex naċċettaw s soluzjoni tal-ekoloġisti għal prodotti u ieħor il-produtturi ma jkunux jistgħu jagħmlu eh, jilqaw għal dawn l-sfidi, m'hemmx alternattiva kredibbli u għandna bżonn proponu fondi biex ikun hemm tassew politika tal riċerka fuq dan is-suġġett u l-monopolju wkoll tal-industrija agrokimika sfortunatament hija mħeġġa mill-Kommissjoni Ewropea dan huwa skandlu għax tħalli f'idejn il-multinazzjonali is-setta ta' deċiżjoni fuq dan is-suġġett. Nistgħu nitkellmu fuq ħafna affarijiet oħra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 u nixtieq nilqaw minn qalbi u ngħaddi il-kelma lil żewġ kellima is-sur Moro. Sur Moro, għawnu, grazzi Iva, għawnin. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi il-diskors introduzzjoni tal-Komissarju Hogan inkwetana ħafna u jina nishtiq nitkellem pala deputat presidenzjali Franċis u hemm riskju ta' li kun hemm iktar teknokrati, iktar burokrazija. Il-Kommissjoni Ewropea u l-Istati membri ignoraw ir-rwol tal-Parlament Ewropew u għalina dima ħaġa li ma nistgħux naċċettawha. Hemm bżonn ħadd ma jista' jiġħdu ta' sussidjarjetà u qegħdin naraw il-kompetitività fost istati membri imma hemm bżonn ukoll naħdmu favur l-ambjent iġifiri jidrinna u kolli naċċettabli illi ma jkunx hemm solidarjetà u f'kuntest internazzjonali tas-so għandna bżonn ta' politika reali komuni. L-ewwel studju tal-impatt juri illi se jkun 25% eh, tnaqqis għal dak li produzzjoni ta' ċanga ħaġa inaċċettabbli. Jiena nilqa negozjati omnibus imbottati mill-Parlament Ewropew, nirringrazzja l-Parlament tal-ħidma tiegħu speċjalment fuq il-prassi zleali u għanna bżon illi ma niprovawx ikonna frammentazzjoni burokrazija din il-pak. Tkellimna fuq il-prezzijiet u hemm bżonn li bdiewa illum ikun jistgħu ibijaw il-prodotti tagħhom u għalhekk aħna qegħdin fi Franza eh, naħdmu fuq abbozz ta' liġi għandna bżonn fl-Ewropa protezzjoni eh, eh, tal-ambjent imma m'għandniex bżonn ta' pak li tkun waħda alla kart. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa isur Pol mid-Danimarka. Iva, Iva, grazzi ħafna, President, l-ewwel net nixtieq ngħid illi m'hemmx użu segur ta' neokotinoids, 60% tal-uċuħ tar-raba tagħna huwa sensittiv ħafna u għalhekk huwa importanti illi ikonna il-politika xirqa. Għanna bżonn illi ikonna lista komuni ta' sostanzi dokumentati so, għanna bżonn ikonna indikaturi komuni biex e, kinkunu nistaw ikejlu l-impatt Bżonn nkunu żguri li dawn il-sostanzi iwaslu għall-effetti mitlobin. Allura, kollegi, nistaw nistennu li dawn l-indikaturi l-għolanijiet tagħhom u fuq il-pak il-ġdid, ovvjament mill ta' Pariġi u sim tal pizijiet aħna nixtiequ illi ikonna diskussjoni fuq dak illi niproduċu u dak nikonsmaw. Għax għanna lan numru 12 u għanna bżon noħolqu bilanċ bejn il-setturi kollha tal-produzzjoni dan nista' iwassal għal tnaqis tal-emissjonijiet tal-gas. Iġifieri l-intenzjoni hija dik illi fin-negozjati dan il-punt jidher ġifiri meta nġu bis nfasslu l-politika. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi tal-Parlamenti Nazzjonali dak Ewropo, Iva, l-kultura politika pilastru imma għanna bżon naraw l sfidi li għandhom u li bdewa tagħna li huma differenti ħafna minn 60 sena ilu. U għalhekk għandna bżon nikbu bażi ta' package ġdid u mhux ċferi riforma oħra u ma noqodux naġlu wis Imma il-prinċipju ta' realtà iwassalni lajt illi ma nix biżejjed eh, żmien għall-iskadenza biex ikunu nistgħu nilqgħu dawn l-isfidi. U għalhekk aħna fil-vot għadha se nisistif fuq ċerti elementi bħal Kummissarju Ewropew hemm bżonn nfakkar illi l-bdiewa jagħmlu parti tas soluzzjoni għandhom xaqsmu mal-ambjent U għalhekk hija responsabilità tagħna li niżguraw is-sigurtà sovranità alimentari fl-Ewropa. Kif ukoll il-pak futura hemm bżonn takkompanja l-bdiewa bi transizzjoni neċessarja għal performance doppja dik lejn l-ekonomija u lejn l-ambjent u eh, bl-appoċ tal-budget attwali huwa importanti ħafna illi il-pak ikolla e l-loġika tagħha anki fil-futur. Grazzi ħafna, President. Tak, Grazzi ħafna, ovvjament, Iva, issa bżonn nkunu konxi tal-fat illi ma jfissirx li jkun hemm proibizzjoni fuq il-kummerċ għax il-globalizzazzjoni hija kummerċ. U issa ngħaddi l-kelma l moderatur għal ħames minuti mbagħad imorru għattini sessjoni, għattini panel. Oh, yes. Sorry, sorry, czy pan poseł Dorfman chciał się odnieść? Skuzani, għajt il-president. Sur Dorfman, inti t-ixti u kol, t-tkellem forsi tajt kemtejn, forsi ktar tart. Iva, ktar tart. Issa int, mela jmiss, jgħat il-president. Je vais pas essayer d'apporter une conclusion définitive compte di Iva, mela, lantana huwa hawnhekk illi konna debattitu l-ewwel net u allura nixtieq il-kelma bħala moderatur bis-sur Dorfman u ferba minuti u u kol se jipprova jirrispondi għal ħafna mistoqsijiet li kienem u jipprova jagħmel taqsira. Is-sur Dorfman għandilek il-kelma. Iva, grazzi ħafna. Mela, jiena m'għandix bżonn erba' minuti. Naħseb illi lan tad-dibattitu li kellna illum wara nofsinhar kien illi nismaw mill-kollegi fil-parlamenti nazzjonali. U jiena hekk għamilt smajthom dal-aħħar satejn Jina kont kontent ħafna illi kienem numru ta' kolleg li ma jishtiqux relazzjonizzazzjoni tal-pak, jishtiqu illi jżommu pak b'saħħita qawwija. Dan isu jgħal perspettiva ġenerali u kwistjoni importanti fil debattu li se jkollna fix-xhur ġejjin fil-Parlament Ewropew aħna flessibli biex ikun hemm implementazzjoni differenti tal-pak imma naħsbu wkoll il-pak hemm bżonn tibqa' politika komuni. U dan huwa fattur importanti. E, semmow dawn iż-żoni l-iktar vulnerabbli, svantaġġati, naqbel ovvjament dawn huma ja problema importanti ħafna hemm bżonn jibqa' għan tal-pak l-irtisat kollha fl-Unjoni Ewropea għandhom bżonn illi jibqaw ħajjin dan hemm bżonn ikun wieħed mill-għanijiet tal-pak. Mbagħad tkellimna ħafna fuq il-ġustizzja u jiena naf so l-istati membri għandhom perspettiva kemm xejn differenti fuq il-ġustizzja u u din il-kelma wkoll dan il-konċett ukoll sema parti mill-dibattu tagħna fil-Parlament Ewropew. Meta nitkellmu però fil-konverġenza esterna, naħseb illi għandna bżonn nikkonsidraw il-kriterji li nistgħu nużaw biex inwaslu għal sim l-iktar eku tal-fondi tal-politika agrikola. Kien ħafna kellima li semmu il-tul tal-bdiewa. Il-pak miex politika tal-prezzijiet kif kienet fil-passat, m'għandniex iktar eh, frontieri protetti, partisa minn suq globalizzat, aħna l-iktar importatur esportatur ta' l-ikel fid-dinja namlu parti mill-kummerċ internazzjonali tal-ikel L-idea li morru lura l-politika tas-suq b'miżuri ta' prezzijiet protetti ma naħsibx illi hija r-rotta li għanna naqbdu għal-futur. Nista' nieqaf għaw naf illi ma semmejtx kollox ta' kollox li ntqal, imma l-iktar ħaġa importanti għalija kien illi nisma il-kontributi minnaħa ta' delegati tal-parlamenti nazzjonali sena dil-kelma l-sur Plank. von meiner Seite auch nur ein kurzes äh, Resümee, ohne Dinge wiederholen zu Grazie ħafna, President, misson uqot nirrepeti dak li ntqal. Imma semmejna ħafna il-fat illi il-pak hemm bżonn tuża il-ħlasijiet biex tappoġġa l-irtsietzet u dan il fat huwa marbut mal-loqsfa ta' politika u r-wol tal-bidiewa fil-katina ta' produzzjoni. Bat kellimna u kol fuq il-perspettivi futuri tal-bdewa zazax biex il-bidja tkun attrajenti anke dawn il-żoni rurali kun attrajenti u l zazax. Tajjeb wis, mela, issa se nagħmel konklużjoni jien biex nalqu għal ħames minuti Dan id-dibattitu fuq il-livell ta' gvernijiet żvela eh, divergenzi, diverġenzi, konverġenza fuq iż-żama tal-baġit tal-pak, forsi b'eċezzjoni żgħira mit-tramuntana. Umbad diverġenzi fuq il- konverġenza interna esterna tal-għajnuna IVA jew le fuq it-ħaddir, wis, eh, mhux biżejjed fuq il-level uh, eh, l massimu Eh, eh, obbligatorju iva jew le, iktar svilupp rurali, forsi inqas eh, ħlasijiet diretti. Mil-banda l-oħra, nġattini punt, itna naqis tal-burokrazija, dan huwa strument li jiġi mis-sussidjarità u din hija ħaġa ġdida fjamanta fil-proposta tal-Kummissjoni u għalhekk insaqsu tassow se naqsu il-burokrazija jew forsi se tmur eh, fuq il-level tal-gvern nazzjonali u se jkun hemm distorzjoni tal-kompetitività, allura b'mod ġenerali nistgħu ngħidu illi l-parteċipanti kollha hawnhekk huma viċin ħafna s-settur agrikolu u a priori favur il-pak forsi bxie eċċezzjoni l unu lem. Imma jekk jew hekk hawnhekk kollha favur illi konna kultura tal-bidja fl-Ewropa illi ma tkunx vittma u dipendenti tal-internazzjonalizzazzjoni sfurzata u bla dubju ta' xejn inevitabbli fil-moment meta l-Ewropa qed Eh, iżid mal-ftemiet ta' skambju liberu. Waqt li aħna qegħdin niddiskutu eh, eh, beda round ġdid ta' negozjati bil unjoni Ewropea u l-Mercosur fuq prodotti delikati, sensittivi. Imma dak li għadna huwa illi din il-pak futura għandha x'taqsam ukoll ma' żamma ta' tessut soċjali fiż-żoni rurali u t-tip tal-kondizzjonijiet ta' ħajja f'dawn il-żoni rurali. Dan u fattur li għadna l-koll u hemm punt ieħor ukoll li għadna. It-tħul. Tħul ġust illi jgħaddim fil-katina alimentari ġifiri għal produttur ukoll. U waqt li aħna naqblu il-koll aħna konsumaturi nixtiequ kol prodotti mhux biss ovvjament illi jkunu perfetti għal dik li hija sigurtà tal-ikel imma iżettu iżet ta' kwalità. Iġifieri l-ikel organiku tant li huwa moda ma wkoll il-preċiżjoni. Iġifieri dak il dik il-perfezzjoni fil-kwalità. Dan huwa xogħol importanti ħafna u qibes għal bdiewa tagħna Dinja s-situazzjoni kienem ħafna tħassib u mistoqsijiet fuq ir-riski u l-kwalità tal-approċċ minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea eh, ovvjament dan u naturali li jkun hemm dawn mistoqsijiet u tħassib u bidet nitkellmu fuq pjanijiet nazzjonali ta' appoġġ u ċar u kulħadd huwa konxu tal-fatt illi rwol predominanti tal-parlamenti nazzjonali għax ovvijament hemm ħafna delegi minnaħa tal-Awtoritajiet Ewropej u naħseb nista' ngħidu kuraġġ lil kulħadd lil xulxin u billi qudiemi nistgħu ngħidu kuraġġ ukoll ħafna u ħidma lil Kummissjoni Ewropea rappresentanti qegħdin qudiemi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' dawn ix-xoqat żbieħ Issa, Iva, se jkollna bżonn li nkunu qalbina għax se jkollna nilqaw l isfidi tal-bdewa tal-oriġni nirringrazza l sur Simon illi minn ġdid mexxa din id-diskussjoni b'mod professjonali u oġġettiv u issa nixtieq ngħaddi l-kelma lis sur Angelo di Mambro li se jieħu l-post il-sur eh, Simon li huwa ġurnalista eh, u issa dan il-panel se jinkludi ukoll eh, stqarrija tal- Sur Pleva, Direttur Ġenerali tal-Iżvilupp ta' Agrikoltura Rurali tal kummissjoni Ewropea, is-Sinjura Aguilera Garcia u s sur Diering. Mela, grazzi ħafna President Skirski din l-introduzzjoni mela ħem bidlu l-panel, l-sessjoni kif għal il-President u isna morna mill-kontenut ġifiri minn xiex għal kif. F'din l-sessjoni se nitkellmu fuq sinerġiji ġodda bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Stati membri fuq il-gvernanza fuq bosta livelli se nitkellmu fuq is-sussidjarità u tajb li kieku nibdow nitkellmu wkoll fuq fejn skont id-deputati parlamentari nazzjonali anki wkoll tal-MEPs, ġifieri fejn kont qed ngħid jinstab dan il din ir-rabta bejn l-azzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Stati membri huwa diffiċli mingħajr proposta qudiemna ġifieri xi ħaġa tanġibbli. Imma tkun ħaġa interessanti wkoll insmajna bħala ġurnalista Eh, dejjem insaqsi l-mistoqsijiet għalhekk qegħdin issa qiegħed qed nipproponu tinressa il-mistoqsijiet. Mela, limi l-sfida? L-sfida hija fidejn l-amministrazzjoni, l-amministrazzjoni tajba. U pakk illi hija mitluba illi tissodisfa it-talbiet ta' ċittadini dam talbiet dejjem jiżdiedu, huwa importanti illi naslu fuq id-dettalji u nkunu nafu kif se nkunu nistaw nilħuq dawn l-għanijiet tant importanti li fuq madna kemm tkellimna banda waħda hemm is-sussidjarjetà fejn nistgħu nużaw strumenti iktar preċiżi biex inkunu nistgħu naslu għal għanijiet li fuq il-livell komunitarju għadhom diffiċli li naslu għalihom. Qed naħseb pereżempju fuq eh, eh, l-art eh, li hija sors li mhux se tiġġedded diffikultar diffikultà li għandna biex nkonna approċ komuni u mbagħad il-politika ta' appoġġ li żgħażagħ jew definizzjoni komuni għal kulħadd tal bdiewa attivi kien diffiċli ħafna fir-riforma ta' qabli nasru għal din id-definizzjoni u anke illum hemm problemi fil-implementazzjoni imma banda l-oħra s sussidjarità kif intqal għal iktar minn derba hija tri fejn hemm ħafna affarijiet li ma nafuhomx, speċjalment tas-suq waħdin għall-amministrazzjonijiet lokali, imma wkoll għalkemm is sunit Ewropej qed eh, jagħtu widna u għal daqstant jekk hemm dawn l-isfidi u hawnhekk se noħroġ b'xi mistoqsijiet skontkom fejn nistgħu impoġġu dan il-limitu bejn l-approċċ Eh, komuni u dak nazzjonali. Kif nistgħu niżguraw illi din is-sussidjarjetà kif intqal parzialment qabel, kif nistgħu niżguraw din is-sistema ġdida ta' applikazzjoni tkun rea, simplifikazzjoni reali għal l-ġsid u da kollu kif nistgħu nsarfuh għal ftejjiem reċiproka bejn bdiewa u s-soċjetà. Għax sfortunatament ta' spiss teżisti problema ta' ftejjiem reċiproku Għaldaqstant dan l-aspett l-iktar huwa kruċali. Għadna illi l-politika tal-PAK eh, qed nitolbu affarijiet ġodda minna u biex nirrispondi għal affarijiet komplessi bħal pereżempju l-ġnus ma' maquda użaw dan l-approċ level makro tal-kontenuti li deċis b'mod komuni mbagħad kif naslu għal fattibilità u mal-parteċipanti li deċidu ġifrenu l-approċ eh, tal-SDGs u anki qabel dan huwa l-approċ illi wasal għal suċċess tal-ftehim ta' Pariġi. Imma hemm differenza sostanzjali biex nkunu nistaw nħadnu dawn il-prinċipji kważi bdow mix imma mill-pak nibdow b'storja illi hija ferm iktar twila. Eh, storja ta' iktar minn 50 sena. U għalhekk forsi l-aħħar mistoqsija nistgħu nresqu biex nagħtu bidu għal dan id-dibattitu hija din. X'nistgħu nitalmu mill-istorja tal-pak u x'nistgħu nħallu fil-passat u aħna se nitkellmu fuq dawn l-affarijiet, fuq dawn il-punti kif kontet ngħid, mal maġerzi pleba l direttur ġenerali ta' l-izvilupp rurali u agrikoltura tal-Kummissjoni Ewropea, bat se jkun hemm l-intervent ta' Klara Aguilera tal-Viċi President tal-Kumitat Agri tal-Parlament Ewropew u mbagħad is-Sur Pat Deering li huwa il-President tal-Kumitat Konġun tal-Agrikoltura l-Ikel u s-sajt eh, tal-Parlament Irlandiż. Issa biex nibda nagħti l-kelma l-ewwel qabel kollox lil Jersey Pleva. Grazzi. Uh, <clears throat> Mr. Chairman, uh... Honorable members of European uh, and Onorevoli Signori Nirringrazzja President Xikeski tal-li organizzatin il-laqa interparlamentari fuq suġġett tant pertinenti u fatu wkoll Kommissorju Hogan fl-intervent tiegħu aktar kmieni illum Kellem dwar il-bżonn ta' politika ambizzjuża li tkun komuni. Politika attwali għabbażi fuq ir-regoli u konformità issa ila wis għaddejja one size fits all fil-verità u approċċ limitat. U iwasal għal politika simplistika wkoll aħna nistgħu nagħmlu iżjed biss u niksbu riżultati aqwa għal bdiewa l-ambjent. U għaċ jekk nibdlu l-mod kif norganizzaw il-politika nilqa l-opportunità li norganizza l-implementazzjoni tal-politika illum. Għalfejn hemm bżonn ta' bidla il-bżon ta' regoli dettaljati definiti fuq livell Ewropew applikati b'mod uniformi fl-Ewropa kollha. Dal-approċċ ma jħux inkonsiderazzjoni, però il-kondizzjonijiet soċjoekonomiċi differenti fl-Ewropa wassal għal ħafna komplessità taħlita paradossali ta' iktar volum ta' regoli, dokumenti ta' gwida, interpretazzjonijiet legali biex ikun hemm ċertezza legali assoluta. Kien hemm bżonn ta' ħafna ċezzjonijiet sabiex tiġi indirizzata d-diversità li għax iridu nagħmlu biex nibdlu l-pakk. Idu nsaqsu lil nfusna min jagħmel xiex. Blaħjar mod. Fl-interess tal-bdiewa u ċ-ċittadini Irridu naraw x'nistgħu nagħmlu aħjar. Nistgħu nżidu is-sussidjarjetà proporzjonalità fil pak Nixtieq najtu ukoll li aħna s-sena l-oħra għamilna konsultazzjoni pubblika kbira biktar minn 322 ehm, tweġiba mill-ċittadini fuq il-fotur tal-pak li kienu mbagħad il-bażi ta' komunikazzjoni approvata mill-Kummissjoni f'Novembru tas-sena l-oħra. Għana nħossu li divizjoni ġdida ta' responsabilità bejn l-Unjoni Ewropea u l level reġjonali nazzjonali huwa neċessarju. Aħna sejħulu New Delivery Model fil-lingwaġġ tagħna. Xi tfisser din? F'termini konkreti tfisser hekk illi l-Unjoni Ewropea tiddeċiedi fuq qafas li hemm bżonn sabiex jintlaħqu miri komuni, regoli li jinqablu bejn il-Kommissjoni l konsil il-Parlament li jiddefinixxu l il-miri komuni bħal kontribuzzjoni agrikola għal tibdil ta' klima, mitigazzjoni, zina ta' kompetittività per eżempju. Imbagħad tipi wisa u kol ta' interventi u kolli ġuda definiti fuq livell Ewropew dan ifisser illi aħna ngħidu l-istati ma biex jistgħu jagħmlu. Bħal pereżempju appoġġ akkoppjat volontarju, appoġġ diż akkoppjat volontarju ehm, informazzjoni skambju ta' tarif. U rekwizit bażiku jkun ukoll formalat tal-immot li naċċertaw li kunem ġattament ugwali għal kulħadd, bażi ugwali għal kulħadd, per eżempju, dawk responsabbli mill-implementazzjoni tal-pakk, l-aġenziji ħlas ngħidu aħna eh, kondizzjoni ħlas, regoli biex tiġi żgurata kompatibilità mal ftemiet ta' WTO fl-agrikoltura u ħafna ħrajn. U regoli ġenerali wkoll ta' evalwazzjoni ta' prestazzjoni. ħajkun hemm bżonn isir alla fuq livell nazzjonali li stati membri jkomplu jaċċertaw l-implementazzjoni tal-qafas jevalwaw bżonniet tal-Unjoni Ewropea fid-dawl ta' tiri komuni bħal pereżempju l-użu ta' SWOT analysis ħaġa tintuża ħafna mill-Istati Membri diġà. miżuri speċifiċi wkoll għal distribuzzjoni tal pagamenti diretti u l-appoġġ ta' diwa zazax. Iridu jiffissaw l-Istati membri miri kwantifikabli per eżempju ammonta ta' art marbuta ma' miżuri agroambientali jew tal-bdiewa illi jieħdu sem f-organizzazzjoni ta' produtturi biex insemmi ftit, l-istati membri joħorġu b'dokument wieħed ta' strateġija l-pak. Iż-żewġ pilastri u din ħadd issejjaħ il-pjan strateġiku tal-pak. Daħ jispjega il kif u x'fatta x'ħajamlu ma jagħmlux. Issa, ir-responsabilità tana l-koll stakeholders parametri nazzjonali. Din id-divizjoni proposta toffri opportunità għall-involviment anki tal-parametri nazzjonali, miżuri illi jirfu jizommu f'moħħom iċ-ċirkustanzi nazzjonali permezz ukoll ta' konsultazzjoni ta' stakeholders għal żewġ pilastri. Din il-proposta tipprovdi wkoll iktar opportunitajiet biex jiġi aċċertat li l-implementazzjoni tibqa' fukata imma anke aktar sempliċi. Hemm ukoll il-possibilità li wieħed jindirizza problemi ambjentali li huma partikolarment pertinenti għal reġjuni differenti l-istati membri u s-setturi ikunu jistaw igawdu mill-benefiċċji ta' dal-approċċ ġdid, ikollok politika waħda nqas preskrittiva, nqas dispożizzjonijiet dettaljati. Mitwassal inqas eċċezzjonijiet ukoll. l istat membri fuq livell reġjonali wkoll ikun hemm ikunu huma li jfissaw ir-regoli Vantaġġi ħarra dal-approċċ ġdid hija flessibilità. għalix tuħun konsiderazzjoni kondizjonijiet lokali. An opportunity for more uh, focusing on results. Uħan nifukaw fuq rizultat permezz ta' azzjoni fukata, pjani strategiċi, eccetera. X'tib ta' raħaj lura biex inħarsu il-politika komuni? Ovvjament importanti li inti jkollok politika komuni. Ħaġa li diskutejnija llum ukoll. Ħanfakkorkom f'ċi salvagwardji li qegħdin nipproponu aħna l-ewwel net. Il-qafas Ewropew tar-regoli. Illi ħajkollim niżel flat bażiku. Tilinet, il-Kommissjoni ħad tkun responsabbli mill-approvazzjoni tal-pjanijiet tal-PAK. Tletnet monitoraċ mill-qrib tal- pjan skont ir-regoli u Raba punt li ġendirizzati il-problemi serji, ħna mux namlu inqas imma ħankun għad namlu l-affajt mod differenti il-flus ħajn tefqu b'mod iktar iffukat biex ikonna zit riżultati, speċjalment f'dak il-ħasam mal-ambjent u l-klima dan għal modell il-ġdid, mhux komplikazzjoni ġdida l-ħajjitna, imma mod kif inkunu aktar effettivi u effiċenti. Grazzi. Grazie Gersi Pleb. Grazie ħafna Gersi Pleb, sanad il-kelma l-Klara Aguilera Garcia il- Vice President u Kumitat Agru Sviluppa għal Parlament. Grazzi. Sir Mambro. Insellem li rappresentanti kollha tal-Parlamenti Nazzjonali. U f'dan l-intervent permettu li li qabel ma nitkellem dwar is-suġġett ta' dan il-modell ġdid ta' governanza multilivell li semmet direttur Pleva ħanilkom ma fejqija tawna kiena Aħna normalment nisimaw il-gvernijiet differenti tal-istati membri jitkellmu fuq it-tisħiħ tal-pak li nżommu l-budget. Għati sudnijiet pozittivi ħafna ma għalek għanna bżon għaffas finanzjarju multijanwan li jkun kredibli u li ħares lejn il-futur sa' din il-politika tagħna għal gvernijiet nazzjonali li jitkellmu oħrajn le. U ma aħna li qalu li ħajatu il-flus oħrajn le ma sarx inti tippretendi illi huma joqogħdu jgħidu li jrid ikun hemm iżjed budget imma huma mhumiex lesti illi jikkontribwixxu u għalhekk ħaġa tajba li forsi dan id-dibattitu jsir ma tistax noqogħdu ngħidu ħna nżommu l-pak iva rridu illi jkollna l-pak jekk mhumiex lesti illi jinvestu fil-rizorsi tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm forum interessanti ħafna ta' dibattitu llum. Bladubju dubju l-avvanz tal-integrazzjoni Ewropea inbidel ukoll ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali permezz tagħha nħolqu strumenti ta' kooperazzjoni bil-Parlament Ewropew u il-Parlamenti Nazzjonali bitiri garantixxu kontroll demokratiku iżjed effettiv tal-leġiżlazzjoni Ewropea u dik nazzjonali fuq kull livell. Id-dispożizzjoni ta' Trattat ta' Lisbona komplew saħħewa din. Il-kooperazzjoni ġdida li hija interessanti ferm bħalma kien bla dubju diskussjoni sa' l-lum jiffoka fuq il-futur tal-pak. Normalment il-Parlamenti Nazzjonali jiddiskutu, diskutew fil-passat ftit fuq ir-riforma u kultant la jkunu jafu eżattament x'qed jipproponi l-gvern tagħhom fil-Kunsill. Ġifieri dana jixed nuqqas ta' trasparenza demokratika, inti fejn ikollok membru parlamentari nazzjonali għazbis ikun jafx qed jiġi propost fil-Kunsill ma tantx xed sew. Issa, imbagħad aħna qegħdin niddiskutu wkoll fuq il-futur tal-ikel u tal-agrikoltura. U fl-aħħar dan id-diskors wasal ukoll hawnhekk quddiem dan il-Parlament waslu dokumenti ta' pożizzjoni minn Franza, l-Italja, il-Finlandja, l-Irlanda, l-Litwanja u l-Iżvezja dokument konġunt ta' erba' pajjiżi l-Irlanda, l-Polonja, Franza u l-Italja. Il-bqija tal-pajjiżi inkluż tiegħi għalissa ma qalu xejn, ma tawx dokument ta' pożizzjoni. Skont manna fil-komunikazzjoni, il kummissjoni Ewropea għandha fost it-tiri tagħha simplifikazzjoni tal-pak. Ħafna mill-kollegi lejla tkellmu dwar is-simplifikazzjoni. Is-sussidjarjetà msaħħa trid tintuża sabiex naslu għal din is-simplifikazzjoni. Se naraw jekk hux minnox kull darba li nagħmlu riforma dejjem ngħidu li rridu nissimplifikaw il-pak imma s'issa din is-simplifikazzjoni għadha ma waslitx. Issa naraw jekk forsi lid darba jirnexxilniex. Issa, din is-simplifikazzjoni permezz ta' aktar sussidjarjetà u li tiħu konsiderazzjoni wkoll il-kondizzjonijiet lokali skont il tini stabiliti mill-Kummissjoni illi imbagħad wara l leġislaturi ħajkunu qegħdin jiddeċidu dwarhom. Wieħed mill-punti ewlenin anita komunikazzjoni jitratta il- fatt illi dana il-one size fits all ma jistax jiġi meqjus iżjed bħala modell tajjeb fid-dawl ta' diversità agrikola li teżisti u kundizzjonijiet differenti fil-pajjiżi tal-Unjoni. Il-pak futura ħajkollha tiri komuni imma sta l istati membri biex jaslu dawk li jħossu li huma l-iktar Eh, li huma bżonjużi għan neċessitajiet tagħhom. Per eżempju fil-komunikazzjoni għandna 24 referenza l-Istati membri illi minnhom il-maġġoranza tirreferi għal wol illi ħajkollhom meta jiġu biex japplikaw il-pak. Il-modell ġdid applikazzjoni tal-pak illi għadu kif semminna sur pleba direttur ħajkunu issa bbażati fuq modell ġdid ta' riżultati u jiġi imwettaq permezz ta' dawn il-pjanijiet strateġiċi nazzjonali li refera jom id-direttur li semmit inna wkoll il-Kummissjoni. Għalina din ovvjament huwa hija xi ħaġa ġdida, modell ġdid ma nafu xejn u Ovvjament jekk wieħed jiffoka iżjed fuq ir-riżultati, wieħed jimmaġina li r-riżultati jkunu sajbin aqwa Iġifiri, issa aħna dan huwa model ġdid, allura jkollna nafdaw dak li qed tgħidilna l-Kummissjoni qabel ma naraw il-proposta ta' riforma li qalu li ħażor ix ta' Mejju. Mela ejja nuru allura din il-fiduċja u naraw mbagħad x'ħajkun ir-riżultat. Imma l-ewwel ħaġa illi semmit fid-dibattiti kienet il-, -il nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid potenzjali u il-kofinanzjament tal id diretti biex id-daħħal din il-possibilità jnuna diretta fl pilastru ġifiri għalina l-parlament din għal-komitat tkun xaħġa illi aħna xejn ma nishtiqu naraw dina ir-rinazzjonalizzazzjoni iktar sussidjarjetà fil-modell il-ġdid jistati membri jkunu responsabbli ta' kif u fejn jinvestu l-fondi tal-pak tagħhom u ħaġa importanti ħafna definizzjoni wkoll tal-beneficjarji finali kultant aħna nqitu ħafna fuq il-modell, għanna nitkellmu dwar id-drittijiet storiċi, il-bidwi attiv, ecc. Imma fl-aħħar mill-aħħar beneficjarju finali skont il-modell bejn it-tir li jiena għalih mod volontarju obbligatorju kull stat membru jiddefinixxi wkoll il-mudell tiegħu tal benefiċjarju ġifieri din hija deċiżjoni ewlenija importantissima tittieħed. Kull stat membru joħroġ għal dan il-pjan strateġiku nazzjonali fuq iż-żewġ pilastri u naraw issa kif ħa eh, jiġri bil-kwistjoni tal-kompetenzi il-Kostituzzjoni ta' pajjiżi kif ukoll eh, Italja, l-Ġermanja. Fil-kostituenza tagħna irridu naraw kif ħatidħol is-sitwazzjoni tagħna fija din il-kwestjoni. minħabba l-ambitu kompetenzjali differenti jista' jkun hemm affarijiet illi ikunu importanti anki minn aspett ġuridiku. Imbagħad biex jintlaħqu tiri politiċi l-istati membri ħajkollhom iżjed rwol attiv meta jiġu biex jiddeċidu fuq il-qafas ta' kontroll u dan kollu juri il-Parlamenti Nazzjonali ħajkunu protagonisti gbar fil-ġejjieni u hekk għandu jkun. Għaliex ħafna mid-determinazzjonijiet ta' biex jintlaħ ir-riżultati siru fil-pjan strateġiku nazzjonali u allura parlamenti nazzjonali u l-vuċi il-vot ta' ċittadini f'dan il-parlament u koll li trid tinstema. Ovvjament, intom ħat tibqgħu tiġu informati minn ministri tagħkom fuq ehm, l-affarijiet kif ħa jiżviluppaw imma tistgħu taraw ukoll affarijiet kif qegħdin jiżviluppaw fil-parlamenti nazzjonali ħani għafawnek, President, ħalli ma naqbis xilħi, nara. Mikeja il-punt eh, politiku importanti illi naraw li dawn il-pjanijiet nazzjonali jistaw jiġu stmati, evalwati, riveduti, eccetera fil-Parlament Nazzjonali stess, iġifiri inti ħajkollok il-Gvern tal-Istat Membru u l-Kummissjoni biex joħorġu bi pjesa tal-ġugu nazzjonali, imma mill-aspett politiku hemm bżonn naħsbu wkoll il-Parlamenti Nazzjonali ħajkollhom rwol ikbar fir-reviżjoni, l-evalwazzjoni ta' u fl-elaborazzjoni ta' daw il-pjanijiet. Grazzi ħafna Onorevoli Aguilera Garcia nadi l-kelma issa lil pad Deering, il-President tal-Kumitat Konġunt fil-Parlament Irlandiż għaxar minuti. Uh, Chairman, MEPs, fellow members of Parliament. President. Mela nirringrazzjakom tal-li unnek, studentuna biex nidiskuti l-lum u niskellemakom fuq it-tisħiħ tas sinerġiji Mela, il-Parlament, il-Kommissjoni, il-Konsilju, l-Stati Membri u il-Parlament importanti li kunem sussidjarja ta' stabilita tajjeb il-pakki storja ta' suċċess sissa kellna ikkel ta' kualita tajjeb bi prezzijiet diċenti u ta' u wkoll ċertu dħul il-bdiewa issejdu niżguraw li l-Unjoni Ewropea tkun autosuffiċenti. Kif rajna mill laqata l lum dawn l-affarijiet baqgħu jinbidlu Kif tafu sussidjarjetà i ta' minnu fl-aqwa pożizzjoni li leġisla l-Istat Membri u l-Unjoni Ewropea. Imma hemm ukoll il-kwistjoni ta' min u fl-aħjar pożizzjoni biex jaċċerta l-akkontabilità u l-aqwa impatt tal-politika irridu nkunu ċari fuq min jagħmel xiex u kif. Il-prospetti li l-Istati membri kollha miżja flessibilità fil-pakk il-ġdida ġifiri livell ora ta' sussidjarja sajja ħaġa tajba nil-qawa ġdina toffri ħafna opportunitajiet biex ikollok approċ skont dak li jaħtieġ fl-istat membru mhux dan mal-one size fits all li kellna fl-immoddi. aħna nieħdu din ar-ristrutturazzjoni bl-akbar serjetà u rridu nibqaw attivi. U għalhekk ir rizultat juri illi kien hemm ukoll involviment interparlamentari qawwi. Il-eżempju tal-lum, per eżempju, għal-ħarsu madwarkom. Issa, ovvjament li stati membri għandhom prioritajiet differenti u għalhekk hemm bżonn is-sussidjarjetà. Il-proċess attwalment jeħtieġ konsensus ta' 28 stat imma ċertu Eħna rridu naraw dan kif ikollu impatt fuq il-kondizzjonijiet lokali. Iż-żewġ punti għabbażi ta' komunikazzjoni ta' Novembru tal-Pak hija li jkun hemm miżuri biex indirizzaw il-bidla tal-klima u l-ambjent li tat diskrezzjoni li l-istati membri fuq ċertu aspetti pal capping, appoċ effukat l-bdiewa, dawn huma affarijiet li għandhom jiġu deċiżi fuq livell nazzjonali jekk mhux lokali fl-Irlanda ħafna mill-irtijiet huma tal-familja. Mentri, mbagħad inti għandek partijiet oħra tal-Ewropa fejn għandek imprizi kbar Għalhekk ovvjament l-appoġġ meħtieġ huwa differenti ħafna. Idu nindirizzaw ukoll il-volatilità tas-swieq. L-Irlanda tħoss illi Allura, din is sussidjarità jaf tkun utli ħafna. L-istati membri tal-ġirien ħajkoll tal-Unjoni Ewropea ħajkollhom impatt ikbar. L-Irlanda iċ-ċanga għandha rwol importanti ħafna. Il-kap tejn il-dawk li jistaw ikunu affettwati ħażin minn deċiżjonijiet tal-kummerċ, kummerċ l-empatija huwa differenti fuq reġjoni differenti u għalhekk l-appoġġ tas-suq jista' jgħin biex ipatti għal dan. Imma tinti għandek midelli differenti ta' eh, kif tasal xi ħaġa xorta titiżżomm minn natura komuni. Għalhekk irridu nindirizzaw il-problema potenzjali ta' rinazzjonalizzazzjoni tistabbilixxi linji gwida fissi. Inti, fil-kas li kunem habitat, per eżempju, biodiversità, ċertu partikolaritajiet tal-post li jistaw jillimitaw il-produzzjoni. Fl-april ta' sena l-oħra, Franza, l-Italja, Polonia u l-Irlanda konkludew dikjerazzjoni konġunta li tajt li kap riformata tista' tirrifletti wkoll bżonit tal-amministrazzjoni li eh, Ministra l-iskemi tal-PAK. L-aspettattivi tal bdiwa Ewropej iridu jkunu fil-qofol ta' kollox u dan ma jistax isir mingħajr iżjed sussidjarjetà. U rejna kol għalfejn huwa importanti. Is-sussidjarjetà għandha rwol qawwi anki fuq l-ambjent għaliex l-istati membri jistgħu jadattaw ruħhom għal kondizjonijiet li jiffaċċjaw il-bdiewa tagħhom propju fl-ambjent lokali. Il-ġimgħa l-oħra kien hemm kontribut li suċċerixxa illi l-ambjent il-miri ambjentali irridu jiddiskutu jieħdu konsiderazzjoni wkoll il-kwistjoni tal-klima. Il-kondizzjonijiet lokali irridu jittieħdu konsiderazzjoni f'dan ir-rigward. Ir-riforma tal-pak tista' twassal għal tkun ta' valur kbir għal riżultati. Taħdir kien eżempju ta' kif il-one size fits all ma taħdimx. Imma dal-approċ mandux ifisser li mandux ikollna pak li kollha natura kollettiva komuni. l-Irlanda żviluppat. Industrija agrikola innovattiva. U allura importanti li kollna sinerġiji tajba. Dak li nixtieq ngħid hawnhekk għad-dibattitu huwa kif naċċertaw li jkun hemm din is-sussidjarjetà allura għax fil-waqt li jkollna dawn il-pjani strateġiċi li ħaġa tajba il-Kommissjoni tittejna wkoll biex ikun hemm sistema ta' kontroll. Din hija opportunità kbira għal parlamenti nazzjonali. Iridu naċċertaw li jkun hemm akkontabilità u supervizjoni fl-implementazzjoni. Per eżempju, fil-Parlament Irlandiż. Nistaw neħdu passi u kol ta' supervizjoni għal pjani strateġiċi u kull proposta leġislativa għaddi għand fil-Parlament. Dan jista' jkun approċċ li parlament oħra jista' jikkonsidraw. Imma ħna qed naraw kif tiġi assigurata l-akkontabilità posti Ewropej jiġu evalwati u l-Kummissjoni tagħmel supervizjoni tal-pjanijiet Ewropej, tal-pjanijiet nazzjonali, skużawni. Biex bekk il-parlamenti wkoll permezz tas-sistema jkollhom rwol ta' kontabilità u ta' supervizjoni. Aħna hawnhekk għandna mekkaniżmu fejn nistgħu naqsmu l-esperjenzi tagħna u l-aqwa prassi. Dan l-iskambju ta' opinjonijiet u tarif jista' biss wassal biex intejbu il-proċess tal-evoluzzjoni tal-kap. Għalhekk hemm bżonn iktar flessibilità, adattabilità, l-kundizzjonijiet lokali u għalhekk tajjeb li ehm, naraw sa' xtej safraf dan l-approċ, grazzi. Grazie, signor Diring, Mr. Diringer. Grazie. E sa' għaniftu dibattitu. Nistenden il-President il Sikierski e d-dibattitu. L-Onorevoli Offendorf. Grazzi tal-opportunità nitkellem fissem il-membri tal-Parlament Ġermaniż. <clears throat> iva, dawn eh, eh, u maħbarijiet tajba, il-situazzjoni hija illi l-agrikoltura affettuata tibza propju mill-kontrolli tal-implementazzjoni tal-Unjoni Ewropea, kontrolli Eh, il-kontrolli issa se jerġgħu jibdew xi xahar ieħor u l-bdiewa mhumiex kuntenti il-bdiewa li ilhom eh, jaħdmu eh, xieren ta' snin iħossuhom akkużati irridu namlu ħaġa fuq di il-lender edin joħorġu bħafna regolamenti ġodda jiena rajt talba Eh, is-sena l-oħra għal 87 ċentesimu <clears throat> illi kienet eh, il-bidu għal eh, għal għal kalkolu. ħafna affarijiet irridu nerġgħu naħsbuhom u rridu nintroduċu nerġa'w il-proporzjonalità. <clears throat> Dinja kondizzjoni importanti hemm bżonn nerġaw nibnu l-fiduċa fi CIP eh, bejn il-bdewa u bejn il soċjetà u fis-soċjetà <clears throat> hemm vojt eh, li dejjem qed jikber bejn eh, is u bejn il bejn is-soċjetà u l-bdewa, m'hemmx komunikazzjoni bejn il-bdewa u s-soċjetà għal darboħra rridu nerġaw nitkellmu u nerġaw ġibu soċieta u l-bdiwa fl-imkien. Portugal. Grazzi. Is-sussidjarjetà rridu ninkluduha b'attenzjoni kbira x'hekk tkun eżaġerata, allora se nerġgħu nirnazzjonalizzaw il-kap u jekk miex suffiċenti min-naħa l-oħra tista' toħloq tfixkil tal-kompetizzjoni. Tkellimna fuq it-tibdil tal-klima, ir-rwol ta' soċjetà li jista' jkollha fil-ġlieda kontra klima fil-pajjiżi ta' nofsinhar e, bħal Portugal l-ilma hija importanti ħafna u importanti ħafna. U rridu niggarantixxu e, e, l-investimenti fil- fit-tisqija. U dan fil pajzi kollha tal-Mediterran. U rridu nigarantixxu illi fis-sussidjarjetà ma mandomx jiġu delegati tal-Kummissjoni dak illi eh, ineħu l-validità tal-eligibilità eh, il-kwestjoni mux e-, edha bis eh, fil-agrikoltura biss, hemm id-dinja rurali, l-investimenti fil- eh, fil-żoni rurali għandhom ikunu possibbli, għandhom jiġu finanzjati iva mill-kap, imma anke ħafna drabi mhux finanzjati minn agrikoltura għandhom ikun possibbli li l-istati membri jinvestu fi zona rurali fondi oħrajn, bi finanzi oħrajn, mux biz mill-kap. Dana huwa importanti f'dawk il-pajizi fejn il-finanzjamenti tal-kap mu mux bizzejiet eh, skont il-bżonnijiet tal-pajis. Umbat, meta niġu għal fatt li ħafna zazah qed jitilqu mill-bidja. Mil Hemm bżonn li tolbu messaġġ fuq l-importanza tal-agrikoltura bħala bħala eh, valur pubbliku u eh, bħala valur ta' ikel. Eh, wara konsultazzjoni pubblika eh, kien hemm differenza bejn il-persuni li huma bidu għaw dawk li mhumiex bidja, rridu ninvestu għal daqstant biex enajmu l-kuxenza tal-opinjoni pubblika fuq l-importanza tal-agrikoltura. Mela. ħafna għal dik li il-pak speċjalment għall izvilupp tas-settur tal-bidja u biex ikonna, importanti ħafna biex ikonna uh, suq uh, komuni intern. U kif għal il-Komissarju qabel hija l-opinjoni tiegħi u kal għandna bżonn li naraw għal ġenerazzjonijiet futuri biex dan is-settur ikun attraenti għax jekk le se nkunu tellifa u għanda stant ma nistawx nippermettu illi nkunu wkoll dependenza fuq l ikel U għalek għal dik li hija il-pak għanna bżon għal favur il-verbriwa u għalek għanna bżon nħudu l-opportunità tal pakk biex ikonna pakk li tkun waħda omogenja b'saħħita għax tajjeb illi nikkonsidraw minn din il-perspettiva ambientali, raġunijiet differenti u realtajiet eh, tal-klima, tal-ġeografija, tal-istati membri. Imma għanna bżonn iva illi nirvedu l-pak imma hemm ir-riskju illi kull wieħed jgħid se jiffinanzja parti minna u da ma jistax ikun le għal dan it-tip ta' finanzjament għandna bżonn pak li tkun waħda komuni b'saħħitha u omogenja. U għalhekk għandna sfida u dimna iva hemm politiki oħra tal-Unjoni Ewropea fil-baġitu kollu joħolqu sfida ewlenija imma jina smajt dak li għal-rappresentant tal-parlament uh, pollak illi inna u koll nismax fi Spanja inna najdu għanna bżon nżidu l-parteċipazzjoni fil-PAK għax għanna bżon iva naraw dan biex nsolvu din il-problema eh, finanzjarju u għalek tajjeb illi eh, jitolbu rappresenti tal-parlament illi jamlu talba l-gvernijiet taħħom biex ikonna il-flus biex nifinanzjawa u ekk għanna bżon namlu bil-kontribut miżjud tal-istati membri fil-pak u għalek għanna bżon illi konna pak kifat għawija b'saħħita u omogenja u fl-aħħar mill-aħħar dan ifisser illi aħna nkunu nistgħu nagħtu lill agrikoltura il-post li jistħoqilha fil ġit Għanna bżonn ta' politika deċiżiva fl-istati membri, xuħut iktar minn oħrajn, per eżempju għandna bżonn ikollhom ftehim mal komunitajiet per eżempju autonomi bħal f'pajjiżi, imma għandna bżonn nieħdu deċiżjonijiet. Eh, per eżempju, Eh, fil-kriterji storiċi li għotant importanti u kol pajisi. Grazie ħafna. Te moje oklaski były oznaką poparcia dla poruszonych problemi. Meta ċabċabt dana kien eh, għaxna prova il kwistjoniet li nżemmejt. Isur Panovic, mil kroazja Grazie. Membri distinti tal-Adri, membri tal-Parlament, kollegi, nirringrazzja l-Komitat tal agrikultura tal-li organizzat din il-laqa. Iskambi ta' opinjoni ma' importanti ħafna. Aħna rridu illi l-kap tkompli promuovi l-agrikoltura fl-Unjoni Ewropea allora aħna għanna bżon ta' integrazzjoni kemm orizzontali kif ukoll vertikali. Min jista' jagħmilha din, min jista' min huwa l-aħjar biex jagħmilha di aħna l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali u anki l-membri tal-Parlament Ewropew. Għax aħna aħna għandna kuntat dirett mal-ċittadini u nafu x'inhuma l-problemi tagħhom. Allura, il-parlamenti nazzjonali għandhom jiġu inklużi fi skambi ta' opinjonijiet. Għanna anki nipromuovu il-kooperazzjoni interparlamentari u anki kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew. Fl-ħar ta' Mejju l-Kummissjoni ħabbret il-elementi principali tal-kap il-ġdida inizjativa tal-Parlament Kroat, konferenza tal-Parlamenti Nazjonali għal tfassil tal kapi ġdida Daqstant jena nistedinkom kolla kemintkom biex tiħdu sem din il-konferenza. Il-Kumitat Agri naturalment u koll u għammistieten jena nishtiq nistieden anki lil kulħadd biex ninkludi il-Parlamenti Nazzjonali b'mod iktar attiv għandna nuru għawa illi l-Unjoni Ewropea tista u għanda tejn iż-żoni rurali fil-problemi tagħhom. Rridu nuru li aħna nistgħu nintroduċu il-bidliet neċessarji, għax miex ma nistawx naċċettaw illi fċerti partit tal-Unjoni Ewropea, specialment fil vant tal-Unjoni Ewropea, hemm bdiwa inferjuri. Din hija ħaġa li ma nistawx naċċettaw. Nirringrazzja l sus Sekjerski tal-inizjattiva tiegħu u nistidinkom kollha kemm intkom għal-konferenza tagħna fejn aħna se nippruvaw ngħinu biex infaslu il-kap il-ġdida. Grazzi. Jekk jekk niġu kollha se jkollkom problemi fil-Kroazja. kollegi biex bokis minn Latvija Biex intejbu l-politika kap, il-forum kollha li semmejna għandu bżonn ta' finanzi jiena nirrapprezenta il-bdewa fil-Parlament eh, tal-Latvja u aħna nafu x'inhuma il-problemi għal eh, bdewa tal-Latvja. L-ikbar problema li nixtieq nisħaq fuq u hawnhekk huwa l-fatt li wara l-2002 għedin eh, nimħasbin fuq il-finanzi. Miex ħaġa ġusta illi waqt li għanna din il-kompetizjoni kbira. Eh, Fil-Asja se jkonna biz 182 euro għal kulettaru, eh, illi huwa 60% tal-medja. Umbat warajna hemm l-Estonja u l-25 stat membru ieħor. Aħna nħossu illi din dan il-kalkolu u għazbal minnaħat tal-Kommissjoni Ewropea fuq il-futur tal-kap mill 2019 tal 2016 id-żona agrikola zdidet bi 8% fil-Latvija bħal f'pajjiżi oħrajn. <clears throat> Però fl-Unjoni Ewropea bħala medja kien hemm tnaqqis ta' 3%. U allura miex dina miex imħabba deforestazzjoni, għat ħafna foresti fil-Latvija. Però il-fattu illi f'dawn l-aħħar 70 sena ħafna art agrikola eh, ġiet maħduma. Issa għanna iktar ettari, però il-finanzi jibqaw l-istess fisem il-bdiwa tal-Latvija u membri tal-Parlament aħna qed nitolbu finanzjament iktar ġust għal periodu li jmiss. <clears throat> iktar ħlasijiet diretti, iktar finanzi, biex bekk inkunu nistaw niġu inklużi anki fil-kap fl-Unjoni Ewropea. Grazie. Jiena nixtieq nati reazzjoni tiegħi għal dak li qal ir-rappreżentant tal-Ġermanja. Hemm bżonn inkonna fiduċja. U rridu naħdmu flimkien għal-futur naqbel fuq dan għaliex hemm grupp ta' bdiwa nisa u huma gburin bil-professjoni tagħhom u jixtiequ jkompluha din it-tradizzjoni u il-kollegi tedeski iħossu <coughs> illi aħna entuzjasti illi aħna nilħu l-għaniet kollu, pero mux kullħat jgħamlu da. U allura għandu jkonna sistema differenti. Pero mbagħad dina hija ħaġa marbuta mal-ftejm tal-klima u ma' CO2. <coughs> uh, eh, il-kubrit l-ammonja u nitrati. Irridu naraw kif nistaw nkomplu dawn l-affarijiet qed nikkonsidrawhom separatamente, ma dawn huma kollha realtà marbutin fl-imkien. Irridu naħdmu fl-imkien biex ikonna approċċ iktar flessibbli biex niżguraw illi Eh, inkunu nistaw u dawn l-anijiet. U din hija ħaġa illi nistaw nkunu gburin fuqa. U għatna naraw li ħafna stati membri jamlu li jridu, pero għak namlu ekkum bat musa jkonna iktar bdiwa fil-futur. <coughs> Grazie, President, Signori. Il-ruol tal-parlamenti nazjonali fil-CIP għandu jkun viżibbli b'mod ċar. Il-politiċi lokali għafu xanda bżonni soċieta lokali. U f'dan il minn dan il-punt di vista rritnajt il parlament Polak adotta riżoluzzjoni mirata biex ikunem ħlasi diretti uguali fl europa raġunijiet għal ħlasijiet diretti issa ma domx jeżistu. Għat mannix ikonna iktar ħlasijiet diretti differenti fejn anki il-tul tal-bdiwa fl-Europa huwa differenti. Il-Polonja ila membru tal-Unjoni Ewropea 14 eh, sena u 2 miljoni u nofs Polakki telqu mill-Polonja. Iktar minn elf razzet ġie mitluf u dinja telfa kbira. Aħna għanna standards ta' suq komuni, però huma diffe imma l-appoċ huwa differenti ħafna minn stat membru għall ieħor Bidwi wieħed għall-istess xogħol bl-istess kriteri jirċevi in-nofs tal-flus li jihdu pajjiżi oħrajn mis-CIP fil-bidu, mill-bidu net, aħna konna zvantagġati. Imma il-bdewa fil-vant, il-juma inqas eh, onja, għandu jirċevu, eh, għandhom jirċevu iktar għajnuna eh, biex ikunu jistaw anki kompetu mal-bdewa fil-punent. Issa nisimaw sur Lombard. Grazzi. Minnaħa tal-Irlanda u opportunità li nitkellem hawnhekk. Il-kwistjoni tal-prezzijiet hija importanti ħafna. Uridu nagħmlu proposta ġdida fis-CAP. Il-volatilità tal-prezzijiet. <clears throat> Aħna din f'ħafna situazzjonijiet bil-ħalib per eżempju li fluttu ħafna. E, il-iktar ħaġa importanti hawnhekk huwa l-budget. Aħna bħala nazzjon niddependu mill-agrikoltura. Il-budget tal-CAP tejn iżżomm l-Irlanda fuq saqa. u rridu nizgoraw li dan jinżam. Aħna rridu nizguraw illi l-agrikoltura timxi u qoddim u anki l-ambjent rurali u biex dan iġri għandu bżon eh, bidla fil-ġenerazzjoni rriti nizguraw illi kunem hemm iktar bdi wazaza u rriti kunem hemm iktar bdiwa iktar minn 20 sena għawin inqas minn 35 għanna bżon ta' taħriġ għazzaza biex l-Europa u koll timxi l-qoddim. Orridu ners u biex ikunem tibdil ġenerazzjonali. U minnajr il-kap e, is-settur tal-agrikoltura u tal-zona rurali tista' dbati ħafna. Flanagan. Innotajt dak li għallu l-Irlandizi u minu fl-aħjar pozizjoni u l-pozizjoni differenti mill-stati membri differenti u anki fuq il-tġdid e, ġenerazzjonali. Però dependi anki l-approċ tal-Irlanda fil-Kunsill Ewropew. Fit-trialogu fuq il-proposta omnibus ġi propost illi l-istati membri iħalsu ħames snin għal bdewa. Anki jekk kienu kienu eh, għaddew inqas minn ħames snin, di kienet aħbar tajba. Però kien hemm talba mill-gvern Irlandiż eh, u bidlu minn xal għal mej u dan jfisser li l-bdewa zazax ma memx għalfejn jitħalsu għal ħames snin. Jistaw anki ma juħduħx dan il-flus U dina kienet proposta tal-gvern irlandiż. Nishti tista tajdinna għaliex tihded din id-deċiżjoni għax dana kien diżastru għal eh, bdiewa zaza u għak irridu aħna il-tiġdid eh, ġenerazzjonali irridu eh, irridu nifmu għaliex. Possew id-gvern. Sweden. Yes, thank you. Grazzi ħafna, eh, Signora Winger. Grazzi ħafna tal tajtni l-kelma, President, f'dan il-dibattitu interessanti. Mill-perspettiva tal-Svezja naħsu l-amministrazzjoni deċentralizzata ħaġa tajba tina opportunità illi naslu għal rizultati iktar ċari fil-politika agrikola imma ħafna kollegi tkellmu fuq ir-riski ta' renazzjonizzazzjoni u lek huwa importanti illi nsaħħu l-kompetitività fis-suq waħdini eh, bejn l-imsieħba. Il-kollega tiegħi mill-Iżvezja tkellem fuq it-ħaddir fit-tieni pilastru kemm huwa diffiċli biex eh, wieħed ikun jista' jadatta ruħu lokalment u aħna fl-Iżvezja naħsbu li t-tieni pilastru l-miżuri tiegħu huwa ah, maħjar biex xekk eh, stat membri kollom seta' fidejhom u jkunu jistgħu jagħtu mbotatura lil miżuri fl-istati membri differenti. Qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li naqdu l-agrikoltura s-soċjetà u nemnu li skont it-tieni pilastru huwa iktar faċli illi l-konsumaturi kunu jistgħu jifmu il-miżuri differenti applikati fuq livell Ewropew dak li huwa importanti l-innovazzjoni, ir-riċerka, kontribut importanti ħafna għal l-agrikoltura biex tkun kompetittiva fl-Ewropa u biex naħdmu għal l-agrikoltura iktar sostenibli għandna bżonn ta' iktar koordinazzjoni fuq livell komunitarju. Jiena kuntenta illi ħafna kollegi għajmu il-kwistjoni ta' bdiewa zazax biex hekk il-bidja tkun attraenti għal-jom għanna bżon nizguraw ruħna illi natu l-importanza dovuta fl-istati membri biex noħolqu u xirqa xirqa bidwa zaza. Issa fuq sistema ta' l-audit, tal-verifika u l-bżon li ikonna amministrazzjoni iktar sempliċi. Grazzi ħafna. absent? Okay. Il-persuna li miss miex fis-sala u ngħaddi l-kelma lis signora Petir. Grazzi ħafna, President. Jekk nikkonsidraw il-benefiċċji tal-bedja is soċjetà biex nżommu il-biodiversità u sostenibilità ta' zoni rurali kif ukoll tal-familji qegħdin naraw illi il-budget tal-pak hemm bżonn nżommuh. Aħna nappoġġaw iż-żewġ pilastri imma hemm bżonn ikunu orjentati lejn it sidse tal-familji kif ukoll għall-bdiewa żgħażagħ hemm bżonn li jkun hemm tiġdid ġenerazzjonali stat membru ma kienx stat membru illi uża il-possibilità illi jibda sotto programma nisa fi zoni rurali u għalhekk nistieden ir-rappreżentanti kollha tal-Parlamenti Nazzjonali biex jitolbu lill-gvernijiet tagħhom biex jagħmlu hekk il-bdiewa Kroati jistennew proċess ta' semplifikazzjoni tal-pak mhux biss għall bdiewa imma wkoll għall-amministrazzjoni smajna illi hemm dawk li jibżaw illi proċeduri amministrativi komplessi se jmorru fuq livell nazzjonali. Ovvjament għandna bżonn ukoll flessibilità, imma nixtiequ illi l-pak ukoll tkun politika tas komuni. Issa dawk li mal-miżuri tas-suq għanna bżon nizguraw illi reazzjoni għad distorzjoni tassu. suq tkun waħda effettiva u aċċessibbli għall-Istati membri kollha. Il-Kummissarju Hogan wed illi jappoġġa fond ta' kriżi li jaqa' barra mill-baċir tal-pak. Grazzi ħafna. <coughs> poseł Mattias Portugal. L-Onorevoli Mattias mill-Portugal. Mux Onorevoli Daly mill-Irlanda. Yes, thank you very much, uh, uh, Mr. Grazie Hafna, President. Jgħat sur li ħal kelma issa, jina kont sorpris li ħafna intqal fuq il-rol u responsabiltajiet tal-agrikoltura u tal-produtturi agrikoli. <coughs> u l-kontribut tagħhom lejn oqsmoħat tas soċjetà biex ma jkunx hemm dawn id-divarju bejn żoni rurali u dawk urbani għandna bżonn ukoll naħdmu fuq livell istituzzjonali u lek nitolbu lill kummissjoni Ewropea għal dan l-approċċ tal-irħura għaqlin f'din dan il-qafa strateġija komuni għal perjodu finanzjarju li jmiss li diġà jipprovdi regoli komuni bejn l-operazzjoni tal-fondi differenti bħal eh, il-fond għal svilupp rurali, dak reġjonali għas-sajt kif ukoll il-fond soċjali. Issa, speċjalment għal dak li huma l-żoni rurali, dan il-kunċett tal- eh, l-irħula għaqlin għandhom son tkun ir-rabta bejn dawn il-fondi u budgets skolla. b'mod konkret nsaqsi lill kummissjoni Ewropea biex tillimita minimu ta' 5% tal-budget totali ta' dawn il-fondi għall-irħula eh, għal-proġett tal-irħula għaqlin, specialment ta' dak li huwa l-isvilupp rurali. U l hemm bżonn niżguraw ruħna li dawn li tsieset ma jgħawx barra minn dan il-kamp ta' applikazzjoni, rappresentanti tal-istati membri għandhom żewġ ruoli importanti illi jiżguraw li l-gvernijiet jappoġġaw dan l-approċċ fil-Kunsill u jiżguraw ruħhom illi dan din iniziativa tal-irħula eh, għalin ukoll jiddaħlu fil-programmi rispettivi nazzjonali. Grazzi ħafna. Dziękuję panie przewodniczący, mm, moi koledzy z Polski. sur Krofonski. Grazzi ħafna President. Il-kollegi tiegħi mill-Parlament Nazzjonali Pollak diġà semmow il-livelli differenti ta' ħlasijiet diretti mhux biss il-Kamra tad deputati ma wkoll is-Senat adotta soluzzjoni bħal din. Jiena xtaqt però nitkellem fuq il-possibilità li nżommu il <coughs> sistema tal sistema ta' ħlasijiet tal-subs. Għax issa jekk inbidlu għal sistema differenti tkun tfisser iktar spejjeż. U sistema bħal din ukoll tkun soluzzjoni attraenti għal dawk il-pajjiżi li qegħdin jużaw sistema ta' ħlasijiet diretti. E, Direttur ġenerali Pleva tkellem fuq il-qafas ġdid strateġiku ta' u tkellem fuq il-programmi l-ġodda u dan jagħti lill istati membri l-possibilità li jużaw programmi iktar flessibbli iktar adattati għal karatteristiċi speċifiċi tal-pajjiż li ma jkun u għalhekk dawn is-soluzzjonijiet kif ġew proposti mill-Kummissjoni se jiġu applikati darbaqt nittama inkunu nistgħu nappoġġaw dawn is-soluzzjonijiet ġodda. Sa kemm il-modell il-ġdid ikun iktar sempliċi u iktar flessibbli ikonna bżonn ukoll possibilità illi s-soluzzjonijiet jadattaw ruħhom għal ħtiġijiet lokali, speċjalment għal potazzjoni tal-ambjent u tal-klima. U ovvjament hemm bżonn inkunu konxi tat-teddidiet marbutin għal modell il-ġdid, per eżempju min fl-implementazzjoni tal-PAK jekk pjanijiet ġodda strateġi ma jiġux adottati fi żmien f'waqthom. Il-Kummissjoni hemm bżonn tadotta approċċ armonizzat għal daw il-pjanijiet strateġiċi u aħna qed nistennew is-semplifikazzjoni fis-sistema ġdida imma mill-banda l-oħra jista' ifisser iktar burokrazija u biżijiet ta' spejjeż ċerti stati membri li forsi se jkollhom bżonn jonfqu eh, iktar risorsi bħala flus jew mezzi oħra biex jibnu pjanijiet strateġiċi ġodda biex ibidlu sistemi ta' kontroll tagħhom, eċetera pereżempju, fil-każ tal-Polonja, is-sistema l-ġdida tkopri xi miljun 300 elf eh, bdiewa beneficjarji ġifiri eh, spiża burokratika sostanzjali u għalhekk insaqsu ovvjament li bdiewa eh, se jisfruttaw din l-opportunità jew le. Now only one means. Issa għal minuta bis. Pan One minute. Only one minute. Għal minuta Ixtikruju xenden Mela, il-sur Starkevicius. Grazzi ħafna l-osnar tajp il-kulħadd smajna messaġġ ċar illum illi l-budget għal pak se jitnaqqas b'xi 10%. Mela, ħen nasbu xiftit, ħen ħan jek jekk riserva pakk <coughs> attwali illi forsi tippermettilna illi nfadlu xiftit. Naħseb illi nistaw namlu ek. Mela, ħeniħdu dan il-meklu sejja soft projects implementati permezz tal-pak. Forsi l-investiment f'attivitajiet ukoll biex wieħed jagħmel reklamar forsi hawnhekk ukoll nistaw innaqsu xiftit u jekk nieħdu il-rota ta' semplifikazzjoni tajjeb ukoll. <coughs> Grazzi ħafna, President meta ħsibna fuq il-budget u għadna illi nishtiq nżomm il-budget għal bdewa ta' ma rridux nħallsu iktar, jilow se jkun hemm inqas flus għal kulħadd, jew se nħallsu iktar. Ma għandu nipermettu risorsi propi, jew pereżempju taxxa fuq il-petrolju u mbagħad ir-recapping u renazzjonizzazzjoni 27 darba burokrazija forsi mhux aħjar ikollna amministrazzjoni <coughs> waħda tajba imma stati membri differenti li jieħdu miżuri differenti se waslu għal distorzjoni tal-kompetitività l-Ungerija, l-Awstrija, l-Slovenja massimu ta' mitterf għal bdiewa tal- eh, tal-laħam tal-majjal se jkun hemm distruzzjoni żgur mhux forsi għandna bżonn il-miżuri l-kbar ikunu komuni u nistgħu nisimplifikaw. Speċjalment eh, bir-rispett għal benessri tal-annimali u wkoll tal-ambjent u l-klima. Ja, vielen Dank, dass ich auch noch zu Wort komme zum Ende dieser wirklich lebhaften. Ist sinjura Konrad, grazzi ħafna li tajtni din l-opportunità nitkellem f'dan id-dibattitu tant ħaj. Nixtieq indaħħal żewġ azzjonijiet it-tnaqqis tal-burokrazija diġà ġie msemmi minn bosta delegati bħala punt kruċali. U dak li smajna illum tfisser illi ma nistawx nsimplifikaw iktar il-bdiewa għandhom ħafna riski inklużi dak ta' temp u l importanti li ninkludu l-istrumenti meta nifacċjaw il-krisijiet, sanġattini punti għaj teknoloġiji l-ġodda joffru ħafna opportunitajiet biex nalqu kull tip ta' divarju li jista' jeżisti bejn il-konsumatur u il-bidwi. il bidwi u niskuraw tħul bl-agrikoltura f'dawn it-teknoloġiji il-ġodda għanna bżonn nikkonsidrawhom iktar. Grazzi ħafna, President. Portugal. Absent? Okay. Mela delegat li mis Portugal mux iħataw. Issa is-sur Buda, minuta, minuta biss. Grazie ħafna, Signor uh, Sur President. Komuna <coughs> majdina finanza. Għal dak li il-pak aħna nixtiequ waħda li tkun finanzjata aħjar fuq l-istess livell ma mżon ngħidu l-affarijiet kif huma. Wara il-Brexit se jkollna inqas flus u jekk nixtiequ l-istess livell ta' flus hemm bżonn ta' kulħadd jikonvinċi l-Gvern Nazzjonali tiegħu biex jikontribwixxu iktar sostanzjalment tal-budget tal-Unjoni Ewropea Jekk le, la l-Komissarju Hogan <coughs> la s-sur pleva jistaw jisibu risorsi finanzjarji addizzjonali biex jiffinanzjaw il-pak kif nixtiequ l-koll. Niġi għattini punt il-konverġenza, sinjuri. Nixtiequ l kol konverġenza tal-ħlasijiet għax kollha kemm aħna atturi fuq l istessu suq Ewropew Eh, ftaħna il-swieq tal pajsi tal-Vant, tal-bdiewa tal-Punent, u għalhekk hemm bżonn ta' livell ta' ħlasijiet eh, simili. Nieħu il-minuta tas Sur Dantan u ma il-delegat eh, wafqu mill-li jitkellem il-President. Issa, is-Sinjura Hojbux. Għadna ħafna affarijiet hawnhekk u għadna il pakkem il bżonn politika tkun iktar favur l-ambjent, il-klima, mbagħad il wol tal u wkoll għanna għaniet u kol favur l-ambjent, ma kif nistaw ndaħlu da kollu meta nasbu fuq il-kompetitivita u li ma tip ta' kompetitivita dik fi suq wahdini u għed naħseb forsi għal kompetitività fuq is-suq internazzjonali u kif nistgħu insolvu din il-kontradizzjoni dak li huwa importanti ħafna għalina l isfida tas-suq tal-klima jew insommu ma l-istrateġija tas-suq dinji tagħna għalhekk għandna bżonn ikollna l-ewwel idea ċara ma nistgħux ngħid mill banda waħda illi nixtiequ nkunu eh, kollha rwol madwar id-dinja, ġifieri rwol globali u mill-banda l-oħra mbagħad ngħidu illi il-bdewa għandhom bżonn jasbu għal rasom dawn huma kollha fajt għandna bżonn niċċarawhom minn qabel. Għaxu <coughs> gerba ma spirmininke ixtikruju. Onorevoli Hope, grazie ħafna, eh, President. Din hija opportunità ta' de illum biex niddiskutu da din politika mal-Parlament Nazzjonali, din hija kwistjoni importanti ħafna u għandna bżonn insolvuha iktar u mal lower Għaliex għandna bżonn il-pak? għal raġuni sempliċi ħafna biex il-bdiewa u tħul tagħhom li huwa biss 50% ta' tħul ta' nies illi jaħdmu setturi oħra tal-ekonomija. Jekk m'hemmx ikel se niklu u għalhekk il-pakka li xtid tkun komuni għax hemm eh, differenzi kbar fost stati membri għalhekk jekk inkomplu bil-politika tagħna di komuni ġifier għandna bżonn niżguraw li tibqa' komuni. Issa l-kompetizzjoni jekk ma jkonniex klasijiet ġusti, allura ma nistawx ikonna kompetizzjoni ġusta. Ma nkunux nistaw nilqaw għal kompetizzjoni bħal din ma jeżistux iktar frontieri fl-Unjoni Ewropea għalhekk is-simplifikazzjoni kelma sabiħa imma her ma nisturdux. Aħna neħejna diġa' is-simplifikazzjoni tal-prodotti tal-ħalib. Euh, Issu Kolombie, grazzi ħafna ntqal ħafna għalhekk jina se nresaq tlet mistoqsijiet prattiċi Skontok, maġranza ta' stati membri jiddeċidu favur ta' zamma ta' ħlasijiet diretti u tal-budget tal-ewwel pilastru jom il-banda l-oħra dawk li jixtiequ tnaqqis drastika ta' ħlasijiet diretti għandhom l-opportunità li jirbħu huma. Issa fuq l-appoġġ għall ispejjeż tixtiequ żommuh jew jeb. Tilet mistoqsija. Kif nistgħu nwaffqu sinerġiji bejn il-gvernijiet u jissaħħu fl-istess waqt is sussidjarieta fuq livell ta' parlamenti, specialment fil kas ta' re nazjonizzazzjoni eh, tal-agrikoltura. Grazzi ħafna. Pan Kavxi. Thank you, Chairman. Um, this is a very important... Eh, Sir Kasi, grazzi President. Importanti ħafna dan, dan id-debattitu u nilqa eh, deputati mill-Parlament Nazzjonali hawnhekk. Għandna bżonn ukoll nasbu fuq il-fatt li il-pak se solvi għal darba għal dejjem id dekotomiji li jeżistu attualment. U għalhekk meta nitkellmu fuq il-fatt li nżidu l-influenza tal-Parlamenti Nazzjonali u il rilevanza tal-pak għandna bżonn ukoll nakkompanjaw eh, din istqarrija iktar ċarezza għax nifmu l-frustrazzjoni tal-bdiewa illi jgħidulhom fuq livell nazzjonali illi memx kontroll tal-gvern għax eh, hija deċiżjoni ta' l-Ewropa waqt li ġu hawnhekk imbagħad jgħidulhom le din hija diskussjoni nazzjonali u għalhekk nittamaw illi nkunu nistgħu nsibu eh, kompromess ma' deputati nazzjonali biex hekk il-bdiewa jkunu żgurati illi l-pakk iġibhom ċertezza fuq min jieħu deċiżjoni u fejn. Grazie voorzitter. Ik... Grazie, president. Jiena nappoġġa il-proposta tal-Kommissjoni Ewropea l-aktar sussidjarjetà biex insaħħu ħsina mill-Olanda. Dan pajjiż fejn riċentement meta naraw l-kwalità tal-ilma l-emissjonijiet, il-leġiżlazzjoni tal-fertilizzant. Aħna Konna għadin nitolbu biex jisir il-nazenzjoni. Ħalli kunem il-possibilta għalli il dimensjoni tax ma zamminix ma regoli illi kienu regoli importanti għas-saħħa tal-bnida mill-ambjent għalek il-Kummissjoni kif temmen li tista' Iġib pistati membri kolla jgħatu l-appoċ tal-pak meta l-Olanda li hija fuq qoddim tal-lista ta' allura. Kolli nħodu l-opportunità biex nindirizza membri tal parlamenti nazzjonali. Aħna kellna l-animità fil-vot tagħna l-lum fuq il-proposta ta' rezistenza Eh, kontra l-mikrobi u il-mod kif aħna eh, nżommu ukoll l-annimali. Għalek intom ġidu zolbu l-gvernijiet ta'kom, nitlobkom sabiex tiħdu azzjoni u tappoġġaw dan miżuri fil-parlamenti u gvernijiet nazzjonali ta'kom. Grazzi lil kulħadd għal dat dibattitu tant animat issa, però peress li kien tant dibattitu interessanti qed naqgħu lura fil-ħin, però x'tistgħu tgħidilna l-Kummissjoni pereżempju u l-Parlament Ewropew x'tistgħu tgħidulna fit-tmiem ta' dan il-jum? Ġersi pleva għal tliet minuti. Grazzi ħafna għal dan id-dibattitu. Jiena segwejt b'interess qawwi, naħseb li dan huwa dibattitu f'waqtu għax għandna komunikazzjoni ma s'issa m'għandniex proposta legali, komunikazzjoni hija biss appro ġenerali, idea ġenerali, kienu ħafna mistoqsijiet imma fuq id-dettall. Dan id-dibattitu la bil qabel xejn ikkonvinċina li dak li qed tipproponi l-Kummissjoni fuq dan il-modell ġdid huwa l-approċċ tajjeb ħadd nota jien ta' ċertu punti ewlenin li semmejtu li nevitaw ir-regolamentazzjoni zejda illi naraw kif jista' jkun hemm ehm, tiġdi ġenerattiv ġenerazzjonali, skużawni, kif jista' jkun hemm ehm, din il-kwistja ta' thinking dina il- kompetittività ambientali u ekonomika illi fl-ewwel fil-astronaut biex jaħdem sew kif nistgħu ntejbuh l-innovazzjoni u r-riċerka li jkunu ktar viżibbli r-rizerva eh, ta' kriżi tit-tinżamm inqas komplessità u nevitaw illi ngħaddu il-pis minn fuq il-Kummissjoni l-Amministrazzjonijiet Nazzjonali approċċ armonizzat għal l-approvazzjoni tal-pjan tal-PAK. Dan kollu importanti ħafna biex iwassal għal proposta finali, ovvjament il-proposta hija dettaljata ferm u m'għandix dubju illi ħassibu it-ħassib kom indirizzat fit-test legali meta eh, tarawh suppost l ħarta meju Mejju bidu ta' Ġunju suppost konna test legali fuq il-pak. Appell il-proposta ġida tal-MFF, minix ħanajt iżjed jien fuq l-MFF, għax naħseb li l-Kommissarju kien ċar biżejjed fuq għad il-ħagġa. Biex nidħlu għalek fid-dettalji daw l-elementi ta' tħassib ikun diffiċli ħafna f'dan l-istadju, però l-approċ ġenerali dan il-modell il-ġdid iktar responsabilità aktar flessibilità ħatkun għasinata l-istati membri l-autoritajiet nazzjonali. Bil-kontroll tal-Kummissjoni naħseb li jina xina nindirizzaw it-ħassib li semmejtu. Għani għafawnek? kom li ħadna nota ta' dak kollu li jattu. Ovvjament hemm xi punti li jeħtieġu ħafna żied spjegazzjoni, ma dan nħallu ħad-dibattitu li jmiss grazzi l-Jersey Plefa. Issa ngħaddi l-kelma lil Klara Aguilera għal kommenti finali tagħha. Grazzi, President, jiena nżomm ħafna manħina ċa eżom li inti mal-ħin għax ma xien. Mela, tlet affarijiet, kien hemm ħafna dibattitu interessanti u dan id-dibattitu rina il differenza fil-perspettiva minna ta' isfel, minna ta' fuq u ħata tal-vant tal-Ewropa. Għalhekk hemm perspezzjonijiet differenti, idejat differenti u modelli differenti allura. U aħna rridu li konna pakk komuni f'din id-diversità kollha teżisti mbagħad il-bdiewa żgħażagħ issemmew ħafna fid-dibattitu dan wieħed mill-elementi illi l-iktar qed iħassibna dan it-tiġdid ġenerazzjonali. Imma aħna l-koll nidru il-parlamentari Ewropej, parlamenti nazzjonali, gvernijiet nazzjonali kollha lesti illi nfasslu politika li tinkludihom il daw iż żazza għax din mhix biss kwistjoni Ewropea hija wkoll xi ħaġa nazzjonali. U aħna biex nipprovoka d su. Lesti li ma reċevu xajnuna mill-pak dawk in-nies li huma issa pensjonanti? Per eżempju, ma nafx. Qed ngħid, idea għaddaw biex niddiskutu biex naraw jekk aħna tassew qed naħdu għabdin istess għal kwistjoni ta' t tġdi ġenerazzjonali. Mbagħad ħaġa oħra biex nagħlaq. Kien qed jgħid jidher li membru parlamentari Ġermaniż għal li bdiewa jibżgħu ħafna mill-kontrolli tal-Unjoni Ewropea. Mela issa jibdew jibżgħu mill-kontrolli tal-Istat. Mhix problema. Grazzi. Ehm, Pat Deering, eh, eh, ehm, ah, eh, due minuti, due minuti per la risposta. Zawx minuti għal risposta. Grazie, se nitkellem fil-qosor, naħseb li tkun ħaġa. Kienet dibattitu interessanti ħafna. Jiena konventi li sussidjarjetà hija l-aħjar mod biex nimxu l-qudiem. Naturalment il-kwestjoni tal-żgħażagħ u l-ġenerazzjoni tal-demel Eh, eja, dawn huma problemi li rridu niddiskutu. U għandu ikun tkun attraenti. U anki din rridu nirsolvu l-opportunità issa e fil riforma tal-kap, nasab li importanti anki e il-ridu nżommu il-politika komune un u noħdu għal qoddim. Punt iħor, President, il kustjoni finanzjarja. Il-President, il-Prim-Ministru tana għalu daf jannar irridu nikkontribwixu iktar. Urridu nikkontribwixu għall-avanzament tal-ideala Ewropew u għana se nkomplu namlu hekk. Issa għandi tliet minuti għalija, se nitkellem anke inqas minn tliet minuti. Kommenti adesso iktar wara l-Parlamenti Nazjonali, iktar kooperazzjoni, iktar responsabilità tal-Parlamenti Nazjonali. U kien hemm għalu koll li fil- adozzjoni tal-approvazzjoni tal-pjanijiet nazjonali tal-PAK. U t-tini appell minnaħa tal-parlamentari Ewropej lejn il-parlamenti nazjonali biex jagħmlu iktar pressjoni fuq il-gvernijiet tagħhom kif qal anki Hogan fil-bidu biex jizidu il-kontribuzzjoni għal budget tal-Unjoni Ewropea għax inkella mingħajr risorsi, mingħajr finanzi ma nistgħux inkomplu l-pak. U t-tielet punt il id-deċentrament hija konsiderata pozittiva minn kulħadd, però kulħadd qed jinterpreta b'mod differenti u hemm min propona illi nagħmluh b'mod tant radikali illi il-budgets intelligenti se jkunu isom il- il-molla li tipromuova, tipromuovi da. Affarijiet oħrajn il-nistaw nħallu din il-pjanijiet nazjonali, tkellimna fuqhom ħafna minn iktar minn darba waħda lajnuna żgħażagħ, innovazzjoni, ambjent. Kien hemm aċċent fuq ir-responsabilità li ma tistax tiġi separata fuq mill-aċċent fuq il-flessibilità. Dawn iż-żewġ affarijiet, responsabilità u flessibilità jimxu jitfit. U biex nżidu u biex nwessaw dan id-dibattitu u namlu skambi iktar intensi bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Parlamenti Nazzjonali irridu nistennew il-ġimma diħla fuq il-MFF u anki fuq il-KAP. U jina nala issa għal konklużjoni finali il-President Sikieski. Miał pan jesċi jednu minuta, i wykorzystał pan. Tajepis. Grazie ħafna. Signori. Mela, il-pak politika mhux biss għal bdiewa imma koll għal konsumaturi. Għax il-kontribwenti Ewropej jafu illi għax għandna il-pak għandna ikel prezz irħis. Umbat il pakt tfisser l-ambjent, il-biodiversità u għanna bżon nitkellmu ferm iktar fuq dan il-karattru din in-natura pluridimensjonali tal-pak biex hekk in-nies jifhmu li għandhom son iħallsu flus biex jifinanzjaw il-pak. Minix qed nitkellem fuq eh, il-kontribenti imma qed nitkellem fuq in-nies tad-dinja tal-politika, jiġifieri id-deċiżjonijiet joħduhom il-politiċi imma mhux biss mill-Parlament kollu kemmu, u lek jekk waslu dan il-messaġġ għandna bżonn nitkellmu fuq il-pak għax jistħoq illa nitkellmu fuq għal Issa, <coughs> il-futur xamla se jkollu? L-agrikoltura tagħna xamla se jkollha kemm trid tkun kompetittiva anke barra mill-Ewropa. Xi ferat ta' produzzjoni fil-qasam tal-agrikoltura għandhom natura iktar esterna. Umbagħad tittieħed deċiżjoni mill-Kunsill Ewropew imma ħin kunu onesti m'għandniex eh, nimmaġinaw xi ħaġa oħra għax ovvjament il-Ministri ta' l-Agrikoltura għandhom ir-rikni fidejhom jekk ħaġobkom tiddu tkellmu mal-politiċi tagħkom, mal-ministri tagħkom u hekk biss nistgħu intejbu s-situazzjoni tal-agrikoltura fil-Komitat <coughs> Agri hawnhekk fil-Parlament Ewropew aħna naħsbuha hekk l-istess u eh, da ma jdependix mill-nazzjonalità jew mill-partit politiku eh, tagħna u din hija ħaġa illi eh, toġobni ħafna. <coughs> U għalhekk jekk ma nigarantux tħul adegwat għal bdiewa jekk ma ntuhomx kundizzjonijiet ta' ħajja adegwati, Ovvjament, ħlasijiet marbutin mal-produzzjoni dawn huma neċessarji għax hekk ma nħallsux ċerti eh, forom ta' agrikoltura, eh, u mbagħad eh, din se tisparixxi u allura sa 15% tal-budget għandna bżonn dedikawhom għal ħlasijiet għandna bżonn il-bdiewa, speċjalment f'dawn ir-reġuni żvantaġġati, għandhom bżonn dawn il-ħlasijiet u forsi ħlasijiet hemm bżonn ikunu marbutin mal-kwalità tal-ħamrija li bija irrit jaħdem il-bidwi. Ma tkellimna ħafna fuq l-irċizet, ma ma tantx tkellimna fuq il-mekanizmi ta' suq u lanqas ma tkellimna biset fuq strumenti u mekanizmi finanzjari li jista jihdu il-post eh, tal-għamli differenti ta' sussidji u għalek għanna bżon nitkellmu iktar għanna bżon namlu iktar fuq dizastri nazzjonali. U għalek nasib illi l laqatana kienet interessanti ħafna, grazzi ħafna, nishtiq nirringrazzjakom il-kol, rappresentanti <coughs> tal-Parlamenti Nazzjonali, nishtiq eh, nirringrazzja l-istaff, tagħkom kif ukoll l-organizzaturi daw kollha illi kontribwaw għall-organizzazzjoni u għall-ġestjoni tajba eh, ta' din il laqgħa nixtieq nirringrazzja lill-interpreti Issa għanna ħames minuti. Għandi ħames minuti dan huwa rigal minn naħa tiegħi. Għanna ħafna nisa hawnhekk eluf nistgħu ngħidu u għalhekk nixtieq neġa narakom hawnhekk u għanna bżon neġaw nintaqaw la derba ikonna proposta leġislativa kif semma id-direttur ġenerali Pleva. ċfir la derba dokument għanna bżon neġaw nintaqaw għabal